Welcome to the second part of the Employment uh, Committee meeting today, and um, uh, we'll start with the exchange of views with Iljana. Mela, ħanibdew biskambju ta' femiet ma' uh, rappresentanza uh, tal-orti, tal-awdituri, il-Sinjura Iljana Ivanova. Ija edha għawek għalix aħna xtaqnija tkun fostna sabiex tippreżenta f'aktar dettal ir-rapport speċjali fuq il- garanzija ta' zaza tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel passi li ittieħdu u il-riski fl-implementazzjoni li jistaw jeżistu. U hija fil-fatt għandha jesperta f'dan il u naħseb li tista tgħidilna xi ħaġa aktar dwar dan is-suġġett. Aħna tassew mimlin bil-ħerqa biex nismawk tkellimna. Grazzi ħafna, Sinjura President, bla dubju huwa ta' uh, kbir u nur kbir għalija li ninsapaw għek fostkom. Fil-fatt qed nippreżentaw dan ir-rapport għal ewwel darba hekk fil-Parlament. fil parlament Eh, jina tassew kuntenta illi ninsabaw hekk fostkom għaliex dan huwa sinjal tal-importanza illi l-Parlament Ewropew qed jagħti lil-xogħol taż żgħażagħ Il-problema tal-xogħol taż-żgħażagħ jew il-qatt taż-żgħażagħ eh, m'għandix għalfejn noqgħod niddiskrivihom fid-dettall, il-garanzija ta' zazax flimkien ma' l-inizjattiva ta' xogħol għaż-żazax ġew maħluqa mill-Unjoni Ewropea biex nerġaw impoġġu ċittadini tagħna fid-direzzjoni eh, tajba u jerġgħu jibdew jikkontribwixxu għal soċjetà tagħna. Ovvjament hemm ċerta skemi li jridu jiġu implementati, però eh, rridu naraw eżattament kif nistgħu nagħmlu biex skont l-Eurofund il- namlu tajjeb għal spejjeż bħal mem ta' taxxi bħalma huma il-135 biljun euro li ammontaw għal ftit inqas minn 1% tal-GDP tal-prodott gross domestiku. E, Fil-fatt, aħna nixtiequ illi nipprovdu il-min jagħmel deċiżjonijiet iktar informazzjoni fuq il-progress li jagħmel s'issa din għamlet s'issa din il-garanzija tas-sasaħ tassew nittamaw illi dan il- uh, Eh, proġett jirnexxi iżda bħala awdituri aħna nixtieq nagħtukom aktar informazzjoni biex din l-iskema taħdem b'mod aktar rapidu. Naqbel ma ħafna opinjonijiet li ġew espressi l-ġimgħa li għaddiet fil-taħdidiet tagħkom fil-plenarja u anka mal-Kunsill u nifhem illi għalkemm il-garanzija ta' zazah miex soluzzjoni fija nifissa perri japass fil-direzzjoni it-sajba. Il-garanzija ta' zaza hija skema biex tipprovdi appoġġ fuq medju qasir ta' żmien lis-żgħażagħ dawk il-partikolarment billi timplementa ċerta eh, għajnuna eh, ċerta bitlit strutturali fl-istati membri u tevita illi iż-żazax jitħallew l-ura mis-soċjetà. Il-rapport tagħna ħolo l-appoċ li hemm bżonn li l-istati membri biex jipro biex waqfu fuq saqajhom dawn il-skemi ta' garanzija ta' sata u anka rax kienu ir-riski relatati mal-implementazzjoni ta' din iskema dak li sibna kien illi b'mod ġenerali il-Kummissjoni qed tipprovdi Ehm, għajnuna f'din l-iskema, però fer dan il-limiti stipulati mill-Konsil, per esempio il-Kommissjoni kienet i-profdit ini gwida sabiex ikun hemm eh, tħejjija ta' dan l-iskema għal ħames xhur wara il-bidu ta' dan il-proġett, barra minn hekk kien hemm ukoll eh, identifikat ukoll xi nuqqasijiet li jista' jkollha din l-iskema ma dan u l-Kummissjoni ma ndirizzax mandiraċ kif indirissa indirissaċ kif suppost ċerta qasijiet marbuta mal-IT, eh, mal-anka eh, talim reċiproku, ecc. Barra minnek, mux l-istati membri kolla għamlu revizjonijiet tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom kif suppost identifikajna tlet riski prinċipali għall-implementazzjoni tal-garanzija tal sarsaħ Waħda relatata mal-adekwatezza tal-fondi in-natura tal-offerta li qed nagħtu l żgħażagħ bla xogħol u il-mod kif il-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ u tagħmel rapporti ta' din l-iskema. Mela, l-ewwel l-adekwatezza tal-fondi. Meta wieħed iqis il-daqs ta' dan ta' din l-iskema aħna nħossu illi E, il-mod kif għandu jiġu allokat il-fondi jridu jiġu ippjanati bir-reqqa għal periodu mill-2014 sal-2020 ser ikun hemm 20.7 miljun euro e, li ħaj biljun euro illi ser jina taw mill-font minn għajnuna mill-kommissjoni u ħajkun hemm ukoll fondi strutturali li jgħinu sabiex eh, nejnu appuntu l sistemi edukattivi u tfittxija tax-xogħol. Aħna ħassejna illi mm, Lebda mill-istati membri fil-kampjun li aħna studjajna ma provda informazzjoni fuq l-implementazzjoni u l-ispejjeż ta' riformi strutturali. Skont il-Kummissjoni, disa stati membri għadhom ma provdew lebda tip ta' informazzjoni fuq kif qed jippjanaw illi jallokaw il-fondi fuq skala nazzjonali barra minn hekk inħossu illi l-Kummissjoni m'għamlitx biżejjed m'għamlitx anzi valutazzjoni tal-impatt qabel ma implementat il-Youth Guarantee fuq stimi tal-ILO li kolka maħna nafu li huma l-uniċi uh, figuri li jitkellmu fuq il, eh, dan il-qasam ta' xogħol għal 20 u 20 u fil-fatt eh, hemm uh, stima ta' 21 biljun euro kull sena. Uh, konklużjoni sibna wkoll nuqqas ta' informazzjoni disponibbli fuq il- uh, l-ispejjeż tal-iskema in ġenerali dawn jista' jfisser li l-iskema ma tiġix ma tkunx implementata kif suppost u għalhekk ma tkunx biżjed taġit għal għal żgħażagħ bla xogħol. Barra minn hekk hemm riskju wkoll marbut ma' nuqqas ta' definizzjoni ta' offerta ta' kwalità tajba. Dinija l-qalba tal-garanzija taż-żazax, ir-rakkomandazzjoni tal konsilt is illi iż-żazax kollha inqas minn 25 sena jirċievu offerta ta' kwalità ta' xogħol ta' xogħol ta' kwalità fiħdan erba' xhur minn meta jibdew ifittxu, fi żmien erba' xhur minn meta jibdew ifittxu. Madonna kollu mhux qed jiġi indikat x'qed nifmu bih xogħol ta' kwalità u min ħajprofi din it-tip ta' definizzjoni nqisu illi il- il-kwalità ta' din it-tip ta' offerta huwa element prinċipali u mingħajr ċerta definizzjonijiet pal per eżempju il-tul, il-renumerazzjoni tal-valur tal-ispess tal-ħajja, eccetera, iż-żazax fil-verità ma jistawx itejbu il-ġejjeni tagħhom fuq medda medja u twila ta' żmien. Dan anka minħabba nuqqas ta' konsistenza fl-implementazzjoni ta' din l-iskema jew fiħdan l-istess fiħdan l-istess stati membri u anka bejn l-istati membri. It-tielet riskju jorbot mal-fatt illi il-monitoraċ ta' dan it-tip ta' eh, għajnuna għadu qed jiġi sviluppat. U biex ikolna aktar eh, stampa ċara, rridu niżguraw li jkun hemm monitoraċ biex nizguraw li din l-iskema qed taħdem b'mod li tagħmel differenza fil-ħajjit ta' dawn iż-żaza. Rajna wkoll illi l-arranġamenti għal-rapportar ma ġewx stabiliti sam il-bitunet. Ovvjament, arranġamenti ta' rapportar differenti jeżistu marbuta ma' semestru Ewropew, unka mal setup tal-Konsil, ma' dana kollu fi żmien meta saru um, meta sar l-auditjar rajna illi ma kienx pjanat illi uh, jiġu uh, moddija dawn il uh, dawn ir-rapporti lil Parlament Ewropew, però issa uh, bi ninnutaw indunajna illi il-Kummissjoni iva ser tinforma l-Parlament Ewropew ser uh, tressa il-rapporti taħal l-Parlament Ewropew. Biex nikonkludi nixtieq ngħid kelmtejn fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħna għabbażi ta' sejbit illi Eh, għamilna ħanpoġġu tlet rokkomandazzjonijiet li fl-opinjoni tagħna itejbu l-effettività tal-garanzija ta' sasa. L-ewwel waħda marbuta mal-fondi. Aħna nirrikkomandaw illi l-Istati membri jipprovdu ħarsa ġenerali ta' l-ispejjeż tal-miżuri kollha ippjanati minnhom sabiex jiġildu din il-problema tal qatta s sasa biex bekk il komissjoni tkun tista' tagħmel valutazzjoni ta' li mumma l-bżonnijiet marbuta mal-fondi. Tini rakkomandazzjoni hija dik li intejbu in-natura ta' din l-offerta. Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni tippromovi set ta' attributi uh, ta' kwalità fid-direzzjoni ta' biex jiġu appoġġati ċerta apprentistati, uh, ċerta internships uh, mill-budget tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar rakkomandazzjoni tindirizza il-kwistjoni tar-rapportar. Aħna l darboħra nirrakkomandaw lill-Kummissjoni biex tpoġġi sistema ta' rapportar komprensiva ċara biex tkopri kemm ir-riformi strutturali kif ukoll il-miżuri indirizzati għall-individwi. U nirrakkomandaw ukoll illi dawn ir-riżultati jiġu uh, moddija mhux biss lill-Kunsill sanka lill-Parlament Ewropew. Kif qed aktar kmieni Aħna l-koll nittamaw illi il-garanzija ta' zazax tkun ta' suċċess u li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' l-Istati membri jinvestu sabiex dak li nix sabiex il-progress jasar mill-aktar uh, fis possibli. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni wkoll għall approċċ kostruttiv tagħhom u għall kooperazzjoni uh, li huma wrew magħna meta konet nagħmlu l-awdizzjar Nirringrazzjaw koll lilek, Sinjor President, u lilkom onorevoli membri. U nkun qed nistenna bil-ħerqa il-kummenti u l mistoqsijiet minn ħatakom. Grazzi ħafna għal dik l-introduzzjoni. issa il-membri kollha se jkollhom il-possibilità li jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom imma nibdew bir-rapporter u shadow rapporters għal eh, garanzija għazzazax u nibdew bis-Sinjura Moran Xaħtje. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi lil eh, Sinjura Janova biex tiġittina dan ir-rendi kont tal-istudju interessanti ferm il-perspettiva ta'kom fuq il-garanzija għaż-żazah u l-inizjattiva għall impiegi ta' żazah jena rajt il-rapport ta'kom interessanti ferm imma għandi xi kummenti x'namel diġa tkellimna fuq xuħut minnom u forsi xi informazzjoni addizzjonali illi Eh, tista forsi issaħħaħ dan il mekanizmu L-ewwel punt illi eh, qed naraw fir-realtà hija il-konfużjoni enormi illi hemm fuq l-ola livelli tal-istati membri, jiġifieri fl-ola livelli iva imma anki iktar l-isfel dwar fuq bejn il-garanzija għaż-żgħażagħ u l-inizjattiva għall-impjegi taż-żgħażagħ. U din hija xi ħaġa li tagħmel ħafna ħsara għaliex il-komunikazzjoni minn naħa tal-kapijiet tal-gvern u tal-gvern fuq l-inizjattiva l-impiegi taż zaza eh, naqret mill-lan tana li kien li nisguraw li l-Fond Soċjali Ewropew ikun immirat l ewwel qabel kollox lejn iż-żgħażagħ li huma qiegħda u l-fatt li l-inizjattiva l impiegi taż-żgħażagħ hija qed tiġi mirata fir-reġjun fejn il żazah bejn 15 eh, u 25 eh, sena huma fost il-25% tal żazah qiegħda, wasbet biex tinħoloq din il-konfużjoni enormi bejn iż-żewġ affarijiet. Naħseb Sinjura President, eh, hemm bżonn li aħna nagħmlu sforz enormi fuq il-komunikazzjoni kif se nitkellmu dwar l-inizjattiva għall impiegi taż-żgħażagħ un-bat qed tara anki jiena qed nispiċċa biex nikkonfondi mela il-garanzija għaż-żgħażagħ u mbagħad tisħiħ tagħha l-inizjattiva għall impiegi ta' żgħażagħ Din hija xi ħaġa li tagħmel ħafna ħsara għaliex fil-realtà, fil-reġuni, mhux biss f'pajjiżi, imma anki fil-pajjiżi l-oħrajn, qed nara illi dawk li qegħdin jaħdmu fuq il-proġetti naqqas jafu eżattament eh, x'għandhom eh, kif jistgħu jifmuhom dawn il-politiki. U il-komunikazzjoni fuq l-inizjattiva għall impiegi taż Zaza eh, zammet il-garanzija għaż Zaza. It-tieni punt illi nixtieq ukoll nisma' Eh, reazzjoni tijak li l-in mil-dik tak tal-konfuzjoni hija il-ħtieġa illi konna proġetti. Iva jena nifemu naqbel ma miak u rrida li għandek illi taraw illi il-flus jintużaw sew. Aħna l-koll nishtiqu li l-fondi jintużaw sew. Imma sinċerament il-lum etnara illi il-proġetti huma neqsin għaddew kważi is-snin illi aħna negozjajna l-Fond Soċjali Ewropew mal-Garanzija għazzaza. U il-proġetti, il-proġetti, il-proġetti huma neqsin. Dan huwa t-tieni punt tiegħi kif nistgħu flimkien nistimulaw l-ħolqien ta' proġetti. U t-tielet punt intom tiftakru illi aħna taqabbedna ħafna biex il-Fond Soċjali Ewropew ikun fieħ 20 fil-mija li jkun dedikat fal-ġlieda kontra il-faqar. Lu ovvjament il-faqar fost iż żaza Għalek, il-perspettiva ta'kom l-analizi finanzjarja, e, tkun xaġa interessanti ferma jina naħseb, Sinjura President, li aħna jkonna din l-identifikazzjoni ta' proġetti li huma speċifikament immirati għal ġlieda kontra il-faqar fost iż-żazax u eh, fl-aħħar net ma rridx noqgħod intawa l imma intom inti għat li din il-politika kienet edha tiġi sviluppata jina naħseb illi meta wieħed jara x'inhu jsir fir-realtà, mhux tal-li qiegħda tiġi żviluppata, imma propju għadha bil-kemm twildet aħna naraw li fuq livell tal-istituzzjonijiet Ewropej tajnija spinta sew mal-Kunsill, mal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Imma irridu naraw illi fil-prattika fuq livelli iktar materjali eh, l-affarijiet jimxu l-qoddim ukoll. Għalhekk jiena naqbel iva mija fil-mija mal-analiżi li għamilt inti dwar offerta ta' kwalità fil-taħriġ, fil-staġ, fl-apprendistat. Imma nifem eh, nifhem li intom ma tafux tkun eżattament eh, offerta ta' kwalità tajba għaliex jiena nas li offerta ta' kwalità mux, mux kullħat għandu l-istess definizjoni taħħa, mux iż-żazax kollha jifmu l-istess ħaġa biha. Meta joħorġu eh, iż-żazax id-diplomati jew dawk li jgħixu fil-bliet, dawk li jgħixu fl-irħula jew fil-kampanja, mhux kollha jifmu l-istess ħaġa, mhux kollha għandhom l-istess tennijiet meta xi ħadd jgħidilhom illi jrid ikollhom offerta ta' kwalità tajba. Għalhekk quddiem il-firxa kbira ta' zazax ta' tipi differenti li jistaw igawdu minn dawn il-politiki ma rridux nkunu restrittivi wis, irridu iva, noqodu attenti. U naraw li dawn huma politiki uh, twal, diffiċli u anki il-pubbliku li huma indirizzati għalih huwa ukoll pubbliku diffiċli ibes. Grazzi ħafna. Issa naddi għal Shadow Rapporters. Brando Benefaj, għal grupp tal-Soċjalisti. Grazzi, President, u grazzi u koll l-Orti tal-Awdituri l-Sinjura Ivanova għal pubblikazzjoni prezentazzjoni ta' dan il-rapport kien hemm bżonnu għaliex huwa importanti illi aħna nkunu nafu minn meta daħal fis-seħ dan il-programm, programm li nħolloq biex niġġieldu kontra l għaż għażaża biex naraw eżattament x'inhu jaħdem u x'mhux mill-perspettiva ta' entità indipendenti bħal orti tal-awdituri, din hija xi ħaġa li tgħinna biex nirriflettu sew fuq livell organiku huwa importanti illi namlu analiżi skjetta tfal din il-garanzija għazzaza kun naħseb li dokument li għanna dimna jgħinna it-tlet rakkomandazzjonijiet li għamiltu l-Kommissjoni aħna naqblu maħħom hemm bżonn ta' iktar ċarezza fuq il-miżuri illi qegħdin jimplementaw l-Istati membri b'mod partikolari il-mod kif huma qegħdin jużaw il-fondi Ewropej. Hemm bżonn ukoll illi noħolqu sistema sħiħa ta' monitoraġġ fuq livell Ewropew illi janalizza l-effiċjenza ta' dan l-istrument u hemm ukoll il-bżonn illi noqogħdu attenti illi ikun hemm offerti ta' kwalità il-garanzija żgħażagħ ma tistax tiġi abbużata għalix inkella l-istaġ u dawn l-apprendistati isiru propju it-triq lejn aktar prekarjetà u sir mezz ta' aktar sfruttament. Jekk qed naraw xi sinjali ta' rkupru ekonomiku, pero mat il-livell ta' rkupru għadu mhux sodisfaċenti, jider li dak li mhux qed jittejjeb biżejjed imma huwa il- ir-rata ta' impiegi fost iż-żaza b'mod partikolari preferenza għal nits. E, Fl-Italja, per eżempju, qed naraw li qed saħaħet kabbir, is-swieq qed iqumu fuq saqajhom imma qatt hemm wisqat fost iż-żaża. U dan juri xi ħaġa ċerta li ta' kemm il-darba jiena nsemmija fl-interventi tiegħi fuq il-garanzija żgħażagħ il-garanzija żgħażagħ mhijiex strument fiħin nifsu biex joħloq impiegi ġodda, imma flimkien ma' użu eh, ta' malajru effiċjenti tal-rizorsi kollha tal-Ewropa hemm bżonn ta' politika tkabbir tal-ekonomija li tgħaddi permezz tal-investimenti fi strutturi strateġiċi, eh, riċerka, svilupp, komunikazzjoni digitali, ecc. u hemm bżonn ta' politika industrijali Ewropea. Il-sfida hija tant kbira li aħna għandna id-dmir biex naħdmu biex narriżgaraw li mekanizmu jintuża bliktar mod effiċjenti sabiex niksbu l-ola riżultati minnu problema, il-problemi huma ħafna il-ċertu setup ta' ċerti stati membri, debolezza strutturali ta' ċentri għall-impiegi, il-burokrazija eccessiva biex għet jinkiteb fil-programmi u għazzaza li jridu jinkitbu fihom u anki għal-kumpaniji u l-imsieħba li jridu jitħlu fihom. Iż-żaza li l-iktar għandhom bżonn laqqas jafu li jeżisti l-teżisti l-garanzija għazzaza, waqqas inizjativa l-impiegi ta' żaza. Għalhekk hemm bżonn illi l-entitajiet pubbliċi u politiċi kollha jgħinu sabiex eh, jkunu jisiru jafu li s dawn l-opportunitajiet. Jena naħseb li iktar kollox hemm bżonn li l-Istati membri juru irrida rieda politika illi jinvestu fiż-żgħażagħ u juru irrida taħħom tagħhom illi jagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex issalvaw din il-ġenerazzjoni il finanzjament tal-garanzija żgħażagħ u l-inizjattiva l-impjiegi taż-żgħażagħ fis-snin li ġejjin u jagħtu iktar attenzjoni li l-eħna tal-Fond eh, Soċjali Ewropew meta jiġi diskuss il-qafas finanzjarju multianwali. Rridu nigarantixu li garanzija zaza tkun garantita. Grazie. Thank you. Uh, Jana Grazie, Grazzi ħafna. Nirringrazzja l sinjura Livanova dan il-rapport se jkun utli ferm. Jiena me Slovakkja u dak li hemm miktub dwar l-autoritajiet fi Slovakkja huwa interessanti. Hemm differenzi kbar f'termini tal-użu tal-mezzi finanzjarji, dawk monetarji, Eh, u l-prezentazzjoni ta' dokumenti meħtieġa, pjanijiet ta' implementazzjoni, eccetera, ġifiri. Jena zgur se nitkellem mal ministeru rilevanti għall affarijiet soċjali ġifiri għaliex huwa importanti li l-fondi tużaw kif imiss għaliex din hija l-aħħar opportunità li biex maħna ma nitilfux ġenerazzjoni sħiħa ta' zazax għaliex tagħna se jwassal għal aktar problemi fil-futur mbagħad biex dawn jidħlu fis-suq tax-xogħol. U dinja xaħġa xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar bati minna s-soċjetà kollha kemmi intom għamiltu xi rakkomandazzjonijiet u aħna naqblu magħhom il-punta tluq ta'kom illi natu kwalità aħjar ta' offerti iva dina ovvjament aħna nappoġġawa ħieħ il-Sinjura Moran Xaħtie. Ċuri, għake kriterja bitu assimali bit, għale možno bi bol priestor uh, eh, Memx definizjoni uniformi ta' xnifmu bija offerta ta' kwalità tajba, xinu ma l-kriterji li applikaw, dawnu farijiet li rridu niddiskutuhom għaliex is-sitwazzjoni taż zaza mhijiex l-istess kullimkien u dak li qed jiġi offrut lilhom permezz ta' din l-iskema irrid iqis ukoll iċ-ċirkostanzi tagħhom. Issa it-taħriġ mill-ġdid eh, dan kollu jista' jkun ukoll mezz utli, forsi tista' tgħidilna x'taħseb inti dwar il-kwalità olja. X'taħsbu li għandha tinkludi offerta ta' kwalità għolja? Jena rritnajt illi naqbel ukoll li għandu jkun hemm ċaħjar, aħjar, ċaħjar għal kif u l-flus. Aħna rajna f'dan il-programm ukoll li il-finanzjament mhux dejjem qed jintuża bl-aħjar mod possibbli u tkun tassew ħasra jekk aħna ma nilħqux l-anijiet illi iffissajna għalina nfusna u nittama li il-Kumitat tagħna se jkun jista' jikkontribwixxi sabiex dawn il-fondi Ewropej jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Is-Sinjura Ladjajova mhix qed hawnhekk. Inti se tirrappreżenta l-grupp tal-Alde tistaqsi il president Iva jiena mill-grupp Alde le mandi ebda bil jew ftejjim Martina li nitkellem għannom taħħa tlet punti fil-qosor l-ewwel għall-evalwazzjoni tal-impatt tal din il-miżura għanna ċertu affarijiet ċifri qed jiġu prezentati fil-kumitat fil-rapport ta' kummissjoni fl-implementazzjoni dwar il- l-istati, l-implementazzjoni fl-istati membri ma' ċifra waħda mhux forsi tirrifletti r-realtà kollha. Per eżempju fl-Ewropa tal-Vant u tal nofsinhar qed narraw li hemm ħafna bidliet fost iż-żgħażagħ fost il-popolazzjoni taż-żgħażagħ minħabba l-immigrazzjoni u għalhekk jekk l-immigrazzjoni qiegħda tnaqqas l-ammont ta' persuni qiegħda ma nistgħux ngħidu li qed tirnexxi l-garanzija żgħażagħ. Per eżempju aħna għandna perċentwali inqas ta' Eh, għat fost iż-żaza imma essenzjalment eh, dan huwa dovut għal fatt li qabdu telqu daw u ħaġoħra ċerti pajjiżi mhumiex eligibbli għal ċertu finanzjament mill-inizjattiva speċifika għall-impjegi taż-żaza għaliex il-qat huwa taħt il-25 u eh, għalek pajjiżi akbar jużaw approċ differenzjat fil-Germania ħafna raġuni tan-nazzu jibbenefikaw mill dan il-programm. Dan l-approċ jista' jaħdem kontra l-pajjiżi żgħar, pereżempju it-territorju sħiħ tal-Estonja huwa nazz tnejn u ma nistawx napplikaw approċ differenti għal raġun, għal raġuni differenti. Aħna għanna raġuni speċifiċi ħafna fejn rata ta' qat 25% u għola imma fil-pajis kollu kemmu ir-rata tal-qat hija iktar baxxa minn hekk, jiġifieri dawn iż-żewġ punti biss. Thank you. Uh, Patrick Lejerik is not here. Sur Patrick Jerak mhux qiegħed hawnhekk. Signora Zuba. Grazie ħafna. Signora President, naħseb illi dan ir-rapport wasal f'mument kruċjali rridu nevalwawh b'attenzjoni kbira u naraw x'inhi l-problema li għandna qudiemna. Dan il-programma tantx jidher differenti minn miżuri ta' qabel il-miżuri kollha li fih il-Fond Soċjali Ewropew li wkoll waqt jintużaw biex niġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ għalfejn qed ngħidlek jiena Portugiża u llum naħseb illi hemm nuqqas ta' ta' data f'pajjiżi dwar l-implementazzjoni ta' dan il-pjan nuqqas ta' informazzjoni dwar it-tipi ta' impiegi illi eh, qed kollhom aċċess għalihom iż-żgħażagħ propju permezz ta' dan il-programm. man ħadd m'għandu l-impressjoni illi imbidel xi ħaġa miż-żmien ta' qabel u naħseb din biex kombinazzjoni nista' ngħid ukoll illi il-Fond Soċjali Ewropew diġa fih ħafna programmi vokazzjonali jew eh, possibilitajiet għall-apprendistat illi il-kol kemmuma ma miftuħa n-nis edha. Il-kwestjoni hija f'termini kwalitattivi x'bidla ġab miegħu dan il-programm jew inkella x'ma ġabx miegħu dan il-programm termini ta' bidliet il-Kommissjoni Ewropea dejjem tfarfar ir-responsabilità tagħha u tgħaddi il-pis fuq l-istati membri. Imma dan l-aħħar fil-Portugal tkeċċew ħafna nies mix-xogħol kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll privat. U issa qed naraw illi dawn il-postijiet battala edin jintlow permezz ta' dawn il-programmi għaliex għaliex l-min ħaddem jiswewhom inqas flus, jagħtu inqas drittijiet, intom taħsbu li n-nies li għandhom dawn il-problemi ta' qatt se jħawwa qalbhom meta jaraw daw l-affarijiet, naħseb li qegħdin toħolqu problema akbar għal-futur tagħhom. Dan il-programm jider illi mhuwiex qiegħed jissodisfa dan il-bżonn Naħseb illi bir-raġun ħriġtu bir-rakkomandazzjonijiet ta' rekwiżiti ta' kwalità għall-offerti tal-impjeg. Naħseb illi li l-in mit-tul tal-kontrat ta' impjeg li huwa importanti u li l-in mir-rilevanza tat-taħriġ li jingħata. Li l-in minn dan kollu u mis-salarju koll li fih nifsu huwa element importanti sem, Hemm xi ħaġa oħra li tkejjel il-kwalità ta' impik. Jiġifieri l-impjegat għandu l-istess drittijiet soċjali, għandhom assigurazzjoni, għandhom l-istess assigurazzjoni soċjali illi għandhom ħaddiema oħrajn, aħna ma rridux noħolqu impiegi ta' tini klassi li mandomx id-drittijiet għall sigurta soċjali, eccetera, eccetera. Naħseb li huwa importanti illi qed ikonna dan id-dibattitu. Mbagħad mill-banda l-oħra. Fuq il-ħlas. Dan ukoll huwa aspett importanti. Irridu jsegwu l-istess skala tas salarji bħal ħaddiema forum oħra ta' impiegi. Il-Kommissjoni xtajt Il-Kommissjoni ma tantx jimporta illi toħloq kriterji għal kwalità tal-impjegi. Jiena qed nagħti daqatajn lejn it-tweġibiet illi tat il-Kummissjoni, imma jidher ovvjament mill-kuntest qed tajt il-Kummissjoni dan jħassibni mhux ftit qed jgħidu illi l-kwalità tittiġi eh, eh, eh, evalwata fil-kuntest tal-klima ekonomika attwali. Dik hija skuża biex wieħed innaqas id-drittijiet tal-ħaddiema u l-kwalità tal impjiegi jekk il-kriterju għal kejl huwa hija l-klima ekonomika naħseb illi għanna bżon ta' livelli ola ta' protezzjoni għal ħaddiema żgħażagħ. Dan huwa mezz kif il-Kummissjoni qiegħda taħsel idea minn din ir-responsabbilta' jekk wieħed jagħmel dawn il-garanziji tant flessibbli ma jkunu sarfu ftit li jkunu sarfu ftit li xejn. Il-Parlament għandu jagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex l-indikaturi jkunu definiti kif imiss u eh, fil-reviżjoni li jmiss tal-qafas finanzjarju multianwali għanna nizguraw li dan il-programm ikollu bizzejiet fondi almenu il-finanzjament meħtieġ skont l-unika stima li aħna għanna. Għalek jena ma nafx xtaħsbu li aħna nistaw namlu bħala parlament X'taħsbu li nistgħu nagħmlu aħna biex niskuraw li rakkomandazzjonijiet li ħriġtu intom ma jibqgħux kliem firaħ miktub fuq biċċa karta biex dawn ikunu tassew meħudin bis-serjetà u jiġu implementati? Għaliex bħalissa dan il-programm jider bħal ħolma sabiħa imma mhux soluzzjoni. Signora Laura Gea. Grazzi ħafna, Signora President u grazzi u koll il-rappresentanta tal-orti tal-auditori għaxol taħab mod partikolari għalix għall-ewel darba maħx għetaħosna isna eh, aljeni dak li jenna nħampqu mill-bidunet tal-garanzija zaza fl-Italja għaw xaħat li forsi fl ħar ijat eh, xaħat għat jati kasu iktar mill-li taw kas lilna. Iva, meta l-anijiet ta' dan il-programm fil-pajizi fallew kollha wieħed wara l-ieħor il-garanzija għazzaza ġiet eh, promossa bħala l-inizjattiva biex eh, għal-garanzija għazzaza bħala soluzzjoni għal kollox bħala l-opportunità ta' deb u uh, ex Prim Ministru Taljan wiet illi se jinħol u zewċ miljon post ta' xogħol għaddew laqas sentejn maddew u huma inqas minn 20,000 impik illi inħol u permezz tal-garanzija zaza. Jiġifieri din hija sistema li fallit għal kollox u meta naqra fil-gazzetti li iż-żgħażagħ li qegħdin jaħdmu fil-Italja huma ta' 52 fil-mija tal-mistija u xek. Għalek naħseb li l-ikbar zbal li l-in mill l inkapacita li nużaw il-rizorsi għalix dinja realtà hemm nuqqas ta' kapaċità fil-pajjiżi li l-gvern juża il-fondi kif, kif suppost. Imma li l-in minn dan xorta waħda jibqaw isiru żbalji serji ħafna għaliex m'hemmx monitoraċ għaliex meta wieħed jara l-ineffiċjenza li bija qiegħda tiġi indirizzata l problema tal qat fost iż-żgħażagħ ma nafux li huma iż-żgħażagħ li huma l-programmi u l-miżuri li jridu jkunu organizzati kif tiġi organizzata jiġi organizzat it-taħriġ, kif jitqasmu r-riżorsi għal liema proġetti qegħdin jintużaw. Forsi kun hemm diversifikazzjoni skont ir-reġuni niprovaw nifmu li mumma l-speċifiċitajiet, niprovaw nfasslu proġetti illi jatu eh, ħajja uh, l-potenzjal ta' zaza. Le, jisir il-kontrarju. Il-ħin kollu namlu l-affarijiet mod superficial, b'mod superficiali u arroganti għaliex qabel ma wieħed ibbieħ xi ħaġa, l-ewwel irid ikollu l-kapaċità u l-intelligenza li jifhem u jiżgura li l-prodott li wieħed irid ibbieħ ikun jeżisti. Dana fil-fatt ma sarx jekk illum żdel ta' 50,000 persuna l-garanzija għaż żażaħ toffri 20 post tax-xogħol fil-ċivil hija xi ħaġa tal-mistħija. Jiena qed nagħmel analiżi sempliċi ta' kif l-Italja kien kienet l-implementazzjoni ta' garanzija zaza. Il-monitoraġġ importanti jiena nippretendi li l prefinanzjament illi uh, inata u il-żewġ biljuni euro oħra du sal as ċentezmu, jina rrit nkun naf sal-aħħar ċentezmu kif il-gvern tiegħi nefaq dawn il-flus. Għalli mhux jiena rrid nkun naf huma żgħażagħ illi semaw ħafna wedit imma xorta l-lum għadhom edha, għandhom 40 sena ħafna minnhom għadhom jgħixu mal-ġenituri u ma edha u waħna imbijaw nipromuovu l-ħmerijiet bħalli kieku qegħdin nagħtuhom mitla deb li dawn iż-żgħażagħ. Klim ibes għanna żewġ membri oħrajn illi jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet tagħhom u mbagħad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 il-grupp tiegħi dejjem emmen f'disciplina budgetarja u tfassil ta' politika bbażat fuq ir-riżultati. Jiġifieri għalija dan ir-rapport huwa utli ħafna hija parti essenzjali ta' xogħol li nagħmlu aħna f'dan il-kumitat illi konna eh, rendi kont ta' kif inkunu intnefqu il-flus u naraw x'qegħdin niksbu permezz ta' din in-nefqa għaliex jekk ir-riżultati mixtieqa mhux qegħdin niksbuhom ma nix nibżaw illi nammettu u għandna nfittxu mezzi iktar effettivi ta' kif nilħu l-għanijiet tagħna. Għalhekk jiena tassew nirringrazzja l sinjura Javanova tal-li edha hawnhekk magħna illum u tal-li preżentat dan ir rapport mill qorti tal-awdituri. Jiena għandi ħafna tħassib u dana propju fid-dawl ta' dak il samt Tmana inti. Il-Kummissjoni għattinna li mamliċ evalwazzjoni tal-impatt u ma għaliex kemm se jkunu l-ispejjeż u se jkunu l-benefiċċji din hija xi ħaġa li tinkwetani għaliex din hija parti mill-proċedura għall-inizjattivi kbar li toħroġ bihom il-Kummissjoni, ġifieri dan mill-bidu net fallit il-Kummissjoni. U jekk aħna se nagħmlu monitoraġġ kif imiss, irridu mill net naraw x'irridu niksbu. Fl-ewwel rakkomandazzjoni tagħkom għattu li l-istati membri irridu jagħtu rendi kont ċara u kompleta tal-ispejjeż li hemm bżonn biex niġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ. Jien naħseb mhux biss l-ispejjeż huma rilevanti imma anki il-benefiċċji f'termini ta' kwalità u anki ta' kwantità jekk aħna ma nafux eżattament xirridu niksbu mill-bidunet kif nistgħu mbagħad wara naraw jekk irnexxinniex niksbu dawk l-affarijiet jew le. U fl-aħħar ta' tielet rakkomandazzjoni tagħkom ir-riżultati tal-monitoraġġ għattu li jridu jkunu rapportati lill parlament Ewropew u lill kunsill u inti forsi wieħed jaħseb eh, dana din hija ħaġa ovvja imma le jiena naqbel miegħek mija fil-mija u nixtieq illi nħares lejn il-paragrafu 68 tal-kummenti tagħkom fejn intom għattu li ma kienx beħsibhom li jarfu l parlament Ewropew dwar is-sejbiet tagħhom u aħna jiena naħseb illi bħala Parlament Ewropew għandna ninsistu li il-monitoraġġ tal-implementazzjoni u il-sorveljanza ta' dakollu li jinkiseb niġu informati dwaru għaliex inkella aħna bħala rappreżentanti ta' dawk il-ħafna zazah li huma qiegħda llum kif nistgħu nifmu x'qed jinkiseb u x'mhux qed jinkiseb. Jiena naħseb ukoll li minkejja l-fatt li għandna eh, garanzija zazah u inizjattiva l-impiegi ta' zazah li tkopri l-Europa kolla, xorta hemm bżonn li naħdmu mal-istati membri individwali biex infasslu soluzzjonijiet li huma l-iktar appropriati għalihom. Ma nistax ikonna soluzzjoni waħda l tapplika l kulħadd, għalhekk naħseb illi l-aħjar mod Eh, li naħdmu huwa li l-istati membri jaraw huma kif l-aħjar jużawhom dawn il-flus, mhux qed ngħid bla sorveljanza, imma huma jafu l-bżonnijiet reali x'inhuma u naħseb illi il-vantaġġ tal-monitoraġġ u l-analiżi speċifika li tista' ssir mbagħad tippermettilna li ikonna skambju tal-aħjar prassi sabiex nitalmu minn xurxin l-istati membri jifmu x'qed jinkiseb u x'mhux qed jinkiseb. Jiena kuntenta ħafna illi kena 2.2 miljon apprendistat illi imbdew f'dawn l-aħħar 5 snin fir-Renju Unit. Imma dik mhix skuża biex aħna noqogħdu bidejna fuq zaqna li anke fir-reġjun tiegħi stess ir-rata tal-qatt olit. Jiġifieri da ma jfissirx illi r renju Unit jista' joqgħod jipponta sebaħ u jipretka l-bqija tal-Ewropa, l-approċ rrid ikun differenti, rridu nifmu qed jagħti riżultati tajbin u kif dan jista' jiġi applikat fl-istati membri kollha. Aħna ħdimna u fejn kien hemm er, er, suċċess fejn l-investimenti saru sew u qegħdin jagħtu r-riżultati mixtieqa ejja nkomplu nibnu fuq dak il-modell. Grazzi ħafna r-rapport, kien utli ferm. Grazzi ħafna. Is-Sur Lopez mill-grupp tal-SND u wara is-Sinjura Javanova. Iva, l-kollegi tijaj għalu ħafna affarijiet u jena naqbel ma l-bicċa l-bira taħħom. Imma jena xorta xtaqt nisħaq fuq xuħut, aħna għeddin nitkelmu dwar 5 miljon persuna, 5 miljon zazuhu zazuwa li illum umma edha u hemm 22% ta' qat ta' zazax imma dan il-qat hija dinja statistika li forsi wieħed jista' e, e, e, ma tkunx tista' tkun rilevanti għall-istati membri kollha, f'istati membri hemm ftit iktar jew ftit inqas ir-rapport huwa utli, meħtieġ, tajjeb ferm, l-aġġettivi kollha tajbin. Imma issa dana mhux għax aħna rridu nikritikaw, jew waqqas rridu nagħmlu b'satin fir-roti, laqas rridu inwaqfu in l-applikazzjoni tal-garanzija zaza, għaliex temnu xorta waħda li hija meħtieġa, meħtieġa iktar issa minn qabel. Issa b'mod partikolari affarijiet illi eh, diġa aħna rajnijom fil-Parlament Ewropew li konna dġa għedin nindunaw bijom għawnek pala Parlament l net illi mamniex valutazzjoni eh, reali ta' kemm għandna bżonn risorsi biex aħna nilħu l-għanijiet tal-garanzija għazzazax xi ħaġa rilevanti ħafna illi m'għandniex kriterji biex wieħed jifhem eżattament x'infissru meta ngħidu impieg ta' kwalità, iva irridu noħol u mhux biss impiegi imma impiegi ta' kwalità tajba, imma l-ewwel biex nagħmlu dan irridu ngħidu u naqblu fuq x'inhi definizzjoni ta' impieg ta' kwalità tajba dan huwa essenzjali għaliex inkella fil- se noħol u situazzjonijiet prekarji ħafna dana żgur mhux il-lan tagħna, la tagħna waqqas taħat. It-tielet net. Huwa veru li l-istati membri għandhom ruol importanti x'jaqdu li jistgħu jitalmu minn xulxin, imma qed naraw ukoll li l-istati membri mhux qed jagħmlu il-parti tagħhom ħafna drabi u mbagħad minħabba l-nuqqas ta' effiċjenza fl-istati kulħadd jipponta sebaħ lejn l-Unjoni Ewropea u ċerti programmi Ewropej qed naraw li l-istati membri huma l-ħatja huma mhumiex qegħdin japplikawhom ikun, ikun fej ikun da, mux għet nipponta sabaja lejn ebda partit, għalhekk hemm l-ineffiċjenza fil-mod kif qed jiġu applikati mhumiex rigorużi biżejjed m'għandniex mekkaniżmi ta' evalwazzjoni u din hija xi ħaġa li hija assolutament meħtieġa. Imma hemm ukoll ċertu xejriet, xejriet komuni dan il-programm huwa indirizzat lejn 5 miljun żagħżuħu żagħżuhom bad mbagħad nisimgħu illi eh, tnejn minn kull għaxra um, laqas qatt semaw bih il-programm u erba biss fil-mija jafu eżattament xi tfisser garanzija żgħażagħ x'inhi dan huwa ostaklu enormi. Uh, Ovvjament li ma din ma tagħtix ir-riżultati mixtieqa jekk in-nies għadhom qas biss fehmu x'inhi u kif tista' tintuża fi Spanja. Qed ngħid illi din hija xejra Ewropea jiġifieri mhix xi ħaġa li qed issir ħażina fil-Spanja biss, aħna għanna 800.000 zazuħ fil ed, U umma lista ta' persuna edha. Issa, aħna ma nafux xinu ma jamlu daw, jekku mux għedin jitħarġu, jew inkella għedin xie apprendistat, pero hemm ħafna nies illi għedin f'din is-situazzjoni. Issa da qed ngħidu propju b'sinċerità Eh, mux il-moment li noqogħdu nippuntaw sebajna lejn il-gvernijiet nazzjonali, imma fi Spanja hemm sitwazzjoni drammatika. Eh, Spanja għandha eh, kella ħafna rizorsi u nistgħu nużawhom. Aħna għandna l-Istitut Nazzjonali tal-Istatistika il-biraħ, il l-ula ħarġu, ħarġet din l-informazzjoni u għalluna li wieħed minn kull tliet tfal fi Spanja huma fqar. Wieħed minn kull tlieta u li 30% tal-popolazzjoni edha tgħix f'sitwazzjoni ekonomika jew ta' faqar jew inkella edha fix-xifer li 45% tal-popolazzjoni ma jistawx imorru btala ta' ġimma oħrajn li per eżempju 42% li laqas jistaw ikopru l-ispejjeż bażiċi, laqas jistaw ħalsu il-kontijiet ta' kull xar. Indipendentement mill-kulur tal-gvern li kun li kollu ridni fideħ wieħed minn kull tlet tfal li huma fqar. Ovvjament, meta jaslu fl-età ta' 18 sena daw se jsir minnhom. Mela, dana kif se jħossu dan it-tifel, dan il-ġuvni kif se jħossu rappreżentat mill-Istat jew mill-Unjoni Ewropea jew min ikun. Dak, dik hija realtà. U di mish problema ta' gvern jew ta' partit, hija problema ferm akbar dak li għandna dinna. Thank you now, Madam Ivanova. There were a couple of questions and lots of worries. Grazzi. Mela, issa, eh, u li twieġeb il-mistoqsijiet. Grazzi, Iva, Sunura President, l lilkom il-koll, onorevoli membri ta' dawn il-kommenti interessanti ħafna u dan id-dibattitu li għalina kollu interessanti, għamil ħafna sens aħna nkunu nafu intom xtaħsbu sinħu din l-opportunita biex niprofa nwieġeb kull komment imma qabel ma nagħmel dan permettu li ngħid li dan mhuwiex l-aħħar rapport li aħna qegħdin inħejju fuq il impjieg għas-sażaħ qegħdin ippjanaw numru ta' rapporti u sa tmim din is-sena qed nittamaw li nkunu nistgħu nippreżentawlkom. Il-rapport dwar il-Youth Action Teams u jkollna awdizjar aktar dettaljat timbat fuq il-qatt ta' żgħażagħ fuq level ta' stati membri. Dan huwa biss il-bidu imma mhux it-tmiem ta' l-għanijiet tagħna li tassew inħarsu fid-dettall tal-problema tal-qatt. Tajmu ħafna punti importanti l-lum anke is-sinjura Sinjura Morin Xatier li semmiet il-kustjoni tal-garanzija zaħħa ma qabla ma l-inizjattiva l impieg ta' zazax. ħafna drabi u diffiċli tagħmel differenza bejniethom, ħafna persuni jagħmlu dan l-iżbal. U għalhekk aħna minna dan ir-rapport biex għacħara ċara x'inhuma l-affarijiet. U biex ikollna idea ġenerali tal-finanzjament u sorsi differenti tal-finanzjament. Ittama tama li jissa aktar ċara Il-komunikazzjoni essenzjali biex din l-inizjattiva tkun waħda ta' suċċess. Jekk iċ-ċittadini tagħna ma jafux, mhumiex konxi ta' x'inhi differenza, ma jafux x'inhuma l-opportunitajiet li għandhom, mela ħajkun hemm inqas għażaħ li jirreġistraw ruhom dawn is-servizzi. Intom semmejtu wkoll mistoqsija oħra importanti rigward in-nuqqas ta' proġetti. Jekk fimtek tajjeb. Intsaqsejt kif nistaw nizguraw li kolna aktar proġetti. Dan il-rapport ma jindirizzax din il-kustjoni. Jindirizza biss il-Kommissjoni kif għalet l-Istati membri biex ħejruħu ma garanzija zzat ħemma din hija kustjoni importanti ħafna li norbtuha ma' wieħed mir-riski li aħna identifikajna f'dan ir-rapport, jiġifieri il-finanzjament. Għaliex jekk inti m'għandekx finanzjament ma jistax ikollok proġetti. U innu għasta informazzjoni minnaħat tal-Istati Membri li l-Kummissjoni jagħmilha diffiċli biex wieħed jikkalkula kemm hemm bżonn fondi biex ikun jista' jinbeda dan il-proġett minnaħħa l-oħra għanna ħafna stati membri li għandhom limitazzjonijiet budgetari għalhekk kif ser kif jista' jkun għandna bżonn aktar fondi meta diġà għandna dawn il-problemi budgetari ċertu stati membri. il kummissjoni semmit ukoll il-stati membri nifisom iridu jiddeċiedu eh, fuq prioritajiet li ma miżuri għandhom jiġu indirizzati l-ewwel u dan aħna semmejnu ukoll fir-rapport tagħna. Anke fis-sitwazzjoni ta' sitwazzjoni fejn ikun hemm limitazzjonijiet budġetarji Intom semmejtu koll li fuq livell Ewropew jider illi ittieħdu ċertu miżuri u sar ċertu progress ukoll partikolari mill-Parlament Ewropew u rapporti prefinanzjament anke li eh, dak tal-Kummissjoni aħna għamilna xogħolna imma ma ninsewx illi din hija politika soċjali ta' ġestjoni maqsuma bejn kulħadd. Għandek l-Istat membri wkoll li iridu jagħmlu l-irwol tagħhom f'dan l-eżerċizzju. Uħut minnkom, inkluż eh, inti, onorevoli Xantier, l-kwalità tajba. Eh, inti semmejt Da dan huwa parti mix-xogħol tagħna tal-garanzija żgħażagħ. Aħna dak li nirrakkomandaw huwa xejn obbligatorju, aħna qed nippruvaw nagħmlu analiżi kostruttiva u insemmu li hemm ċertu riski li identifikajna. Imbagħad però nħallu fidejn l-istati membri biex jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà biex jiddeċidu wkoll fis-sitwazzjoni partikolari tagħhom x'miżuri ser jużaw aħna qed nibbażaw ir-riżultati tagħna fuq numru ta' dokumenti li notajna fl-audit tagħna. Il-qafas ta' kwalità għal traineeship ta' taħriġ, l-Alleanza Ewropea għall-apprentistat, għandek dawn it-tnejn ġifiri biex qed jaħdmu biex jevitaw il-kumpaniji jisfruttaw l-żgħażagħ bħala sors tax-xogħol, pra sors reħis tax-xogħol. Però nix prinċipji li bieċ eh, eh, post tax-xogħol tajjeb ta' kol ta' sajba. Aħna ħanisna wkoll lejn xogħol jagħmlu l-Parlament Ewropew pal indikaturi ta' xogħol ta' kwalità tajba fl-Unjoni u kull meta ngħidu hawnhekk huwa illi jista' jkun li hemm numru ta' affarijiet li huma relevanti biex wieħed jara jekk posta xogħol ikun xi kontra tajba jew le. Pereżempju x'tip ta' kontratt ikun, jekk ikunx fiss jew le, jekk ikunx volontarju jew le, jekk ikunx uh, full time jew le. Għalhekk wieħed irid jevalwa dawn it-tip ta' elementi. Anke jekk ikunx hemm aktar taħriġ disponibbli dawn huma eżempji li aħna tinsemmu fil-rapport. Imma blebda mod ma ksirna il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Biex nkunu ġusti anke mal-Kummissjoni, dan issemma wkoll mill-Onorevoli Zuber, li l-Kummissjoni ma għamlet xejn dwar din id-definizzjoni ta' xogħol ta' kwalità tajba, ittieħdu ċertu passi wara pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport, iġifieri il-gwida li tingħata lill-Istati membri anka fl-2015. Aħna il-Kommissjoni aġġornaw il-mistoqsijiet tagħhom u indirizzaw il-kwistjoni ta' xogħol ta' kwalità tajba u monitoraġġ li semma wkoll fir-rapport tagħna. Ovvjament, mm, minajr ma jissemmew il-set ta' kriterji li semmejna, ma l-istati membri stess jridu jiddeċiedu fuq din il-kustjoni. Sur Benifej, inti semmejt l-rwol tal-analizi tagħna. Bħala li għandha tkun waħda oġġettiva u mhux politika. Aħna hekk naraw li għandu jkun l-rwol tagħna li ma nkunux soġġettivi li nkunu neutrali u neutrali u natu ċans li kom dawk li tittu deċizjonijiet biex kun tistaw tamlu analizi ta' situazzjoni. Semmejt ukoll eh, rata ta' qatt fost iż żazaf fl-Italja. Tħalissa qatt ma nistax nistem nil-kommenta fuq livell ta' stati membri għax bħalma bħalma nikemat din it-tweġiba nkunu nistaw natu wilkom wara li nlestu rapport dettaljat fuq livell ta' stati membri palissa għadna għad nistawx nikkommentaw. Imma il-garanzija ta' zaħin nifisa mijiex strument li seħdem wahdu, neħtiġu ħafna ktar affarijiet, għanna bżon investiment strateġiku u koll, u inti semmejt anke il- il żaza u ki u problemi ta' komunikazzjoni bħalma semmew kollegi ta' qablek għadar boħra. Unek kienet insemmi il-prinċipju ta' shared management li jridu naqsmu responsabiltajiet. Il-Kommissjoni, il-Parlament, stati membri huma responsabli għall-implementazzjoni ta' din il-politika. Revoli Zitnanska mill kafa kien semmejt fuq il-problemi ta' stati membri partikolari. l-għura t-ħuġiba l-għadni kam tajt jena ma nafx bħalissa li ma stat membru senzuru għaliex ħafna drabi aħna nimmiraw lejn 4 jew stat stati membri biex imbagħad inkunu nistgħu nikbu stampa aktar ċara. Għalissa qatt ma nistax naqsam din l-informazzjoni magħkom imma li darba nkunu l-estim dan ir-rapport nkunu nistgħu naġġornawkom anke l-kwistjoni ta' kwalità tajba diġa naħseb li weġibta. Onorevoli Zuber, inti semmejt illi l-garanzija għazzaza miex daqsak differenti minn miżuri oħra tal-ISF. ċertu miżuri nafu illi ġew implementati għal snintwal permess tal-ISF In-nuqqas ta' data wkoll hija kwistjoni li aħna identifikajna fir-rapport tagħna, in-nuqqas ta' data l-finanzjament. Dan din hija ta' problema għax se twassal għal ċertu riski. Imma darb'oħra din id-data il-Kummissjoni qegħdin hawnhekk ma nafx jekk jistgħu xi jikkommentaw fuq dak li tnejn. Iżda ma jistawx jgħatu din l-istatistika jekk ma tingħatax minn naħa tal-Istati Membri. Jekk huma ma jgħidu x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom, ġi diskussa wkoll il-kwistjoni tal-xogħol ta' tajba u din diġà semmejnija saqsejt ukoll x'għandu jagħmel l parlament Ewropew biex jiżgura dawn il rekomendazzjoni li ntaħqu. Naħseb li din hija waħda mill-affarijiet li diġa' qed isiru, interess li urejtu illum u l-impenn li nara minn naħa tagħkom u anke id-diskussjoni dan juri kemm hija kwistjoni importanti għalikom. U ma naħsibx li dan huwa l-aħjar l-aħħar pass. Anzi, Minnaħħa tagħna dan huwa l-ewwel pass għax għadu l-ewwel rapport. Imma ninsab ċerta li jaffadal ħafna affarijiet oħra x'namlu. Onorevoli Aġeja, inti wkoll samt mana statistika tal-biża fuq irata tal-qatt f'pajjiżek. Imma naqbel miegħek u kif rewa li benni Benefej, il-garanzija ta' taħ mhijiex soluzzjoni fiha nifissa, hija biss mezz li għandu jiġi użat ma' miżuri oħra biex jaħdmu fl-imkien il-Kummissjoni u l-Istati membri ħalli jiżguraw li dawn il-miżuri qegħdin tassew jiġu implementati. Il-prefinanzjament u il-figuri tal-fondi disponibbli f'Ġunju għandu jiġi publikat xi rapporti minn aħtar stati membri l kummissjoni fuq il-fondi li ġew użati. U l-fondi li jgħat ma ġewx użati għandhom jiġu lura fil-budget Ewropew. Għatridu naraw dan kif se jsir qed insakwuh mill-viċin u se nżommukom informati. Nirravoli McIntyre, grazzi tassew, ta' kommenti tijak. Inti semmejt l evaluazzjoni tal-impatt. Aħna u wkoll li ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt f'dan il-każ għal darb'oħra jiena marriċ inkun l-avukat tal-Kummissjoni imma nkolli ngħid li l-iskema kollha kemm jitfasslet fi żmien ta' urġenza. Din hija wkoll forsi ta' raġunijiet għalfejn saret b'dan il-mod. Saret bċertu sens ta' urġenza. Iżda din miġ skuża tal-li ma morniex ċeja privazzjoni tal impati ma darboħra immur l-ura dak li għadni kemat għanridu l-input minna ħad l-istess membri stess biex ikunu nafu ġeħtiġijiet għandhom. Fil-rapportana semma u koll illi il-rapportar mux, il-rapporti mux ser Manchester Metina ta' il-parlament. Imma fit-tweġibu tal-Kommissjoni għal dan il-rapport huma wedu li ser waslu dawn il-rapporti fil-Parlament. Dan jistqarrija sarad fil-rapport imma il-Kommissjoni fit-tweġiba ta' pen jasruħa li tinforma l-Parlament dan il-rapport naqbel ma' komu ukoll li xogħol ma l-istat membri individwali huwa importanti ħafna u mhux biss nitkellmu dwar affarijiet negattivi ma anke dwar l-aħjar prassi. Dan huwa prinċipju li aħna nippruvaw nimplementaw anke fir-rapporti speċjali tagħna fil qorta tal-awdituri biex nuru mhux biss eżempji negattivi imma anke biex ikollna perspettiva bilanċata u oġġettiva ta' dawn il-prassi huma fejn huma u jekk jikunux x'qed isaħħu. Dr. Lopez, inti semmejt inti semmejt xi figuri li ma tantx huma żbieħ u il-kwalità tal-postijiet tax-xogħol b'relazzjoni mal-raffarta ta' xogħol ta' xogħol ta' kwalità tajba kif diġà iddiskutejna. ma naħsibx illi għanna ntejbu l-istatistika b'mod temporanju biex nuru illi ftit zaza sabu xogħol għal ftit ġimgħat imbagħad jkunem jkun hemm eh, nuqqasijiet dawn jerġgħu jispiċċaw qiegħda. Għandu għalhekk ikun hemm dawn il-kriterji minimi li jista'bilixxu li jiżguraw illi jizzazax ma jispiċċawx sors il-ħis tax-xogħol. Provajt inwiġib fil-qosor kull mistoqsija li saħal tizdek għalli ċaħġa barra tistgħu forsi terġaw s Grazzi tassew naħseb illi inti kont effiċjenti ħafna fit tweġibiet illi tajt. Biex indirsajt it tħassib tal-membri sana. Jien naħseb illi dan ir rapport u ma wieħed interessanti ħafna u din il-kustjoni tal-qatfa s żaza u din l-inizjattiva tal-xola z-żaza. hija waħda mill-prioritajiet prinċipali tax xollet namlu għahna aħna f'dan il-kumitat. Naħseb li qatt nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett b'xi mod jew ieħor. Forsi la darba konna nippjanaw l-involviment tal-Kommissjoni u forsi wkoll jekk ikun possibli di jkun hemm involvement mir-rappreżentanti tal-Kunsill għaliex din tista' tkun interessanti ħafna. Għax hawnhekk id-diskussjoni kienet ukoll dwar dak li jagħmlu l-istati membri u jamlu u kol. Għalhekk grazzi għal darbohra tal-li tajtuna din l-informazzjoni. Grazzi. Okay, then we'll go to... Tajjeb. Mela, issa nistaw naddu għal punt 16, il-rapport dwar l-implementazzjoni, il-rizultati u l-valutazzjoni ġenerali tas sena Ewropea 2012, għattixieħ attiv u solidarjeta bejn il-ġenerazzjonijiet. Kanna diskussjonijiet dwar dan is-suġġett qabel imma din hija l-ewwel darba illi qegħdin nikkunsedraw ir-rapport ta' implementazzjoni. Sirku kan aħna eh, diskutejna x-xogħol tiegħek f'dokument ta' fabxil. U issa tista' tagħtina preżentazzjoni tar-rapport kollu kemm natik il-mikrofonu. Għadġi tassew, Signora President, eżis kollegi, mistiedna, Signori, xeq nibda billi najt illi jena nħoss li huwa onur illi nipprezenta l-ewwel rapport tiegħi fil-Kumitat tal-Impjegi. Speċjalment għaliex dan huwa suġġett illi naħseb illi ser jingħata ħafna importanza fis-snin li ġejjin. Diġà qegħdin naraw zida fl-interess ta' kustjonijiet ta' popolazzjoni qed tixjieħ. Dan mhux biss ibbażat fuq l-aħħar data demografika li ġiet pubblikata dan l-aħħar f'rapport tal-Kommissjoni, imma anke naħseb li din l-istatistika ser twassal għal aktar interess f'dawn il-kustjonijiet. Nixtieq mal-ewwel nisħaq illi dan huwa rapport li ħares lejn eh, sena Ewropeja 2012 imma l-evalwazzjoni tiegħi wkoll se tinkludi suġġerimenti għal futur u anke kwistjonijiet prattiċi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nċara żewġ punti. L-ewwel net active aging biex attiva din mhix mhux strument illi bih iżom il-ħaddima tijak għal-aktar għal tul ta' zmin fis-suq ta' xogħol dan huwa għodda biex wieħed jiżgura kwalità ta' ħajja tajba, alternattivi għall-impjigi għal dawk li huma anzjani kif ukoll jitneħħew l-affarijiet diskriminatorji. Jiena hekk nara daħdar il-fenomenu ta' active aging nixtieq nisħaq li fi 28 stat membru għana differenzi kbar fil-politika ta' l-anzjanità attiva, numru ta' pajizi rridu jaraw xta' jamlu biex ilaħqu mal-oħrajn u nixtieq nħeġġeġ il-Kummissjoni mill-Istati Membri biex itejbu il-finanzjament għal l-azzjanità attiva l-anta dan ir-rapport u li jagħti perspettiva realistika tal-Sena Ewropea 2012 Nixtieq enfasizza fuq il-kalma realistika tajjeb li wieħed isemmi illi s-sena Ewropea ġiet approvata tard u b'budget limitat. Dan minnu nnifsu wassal biex kien hemm ukoll dewmien importanti ħafna li wieħed isegwi l-inizjattivi mnedija matul din sena u li dawn jintraftu ma' impenji politiċi f'saħħithom. Jiġifieri dan is-suġġett ta' s sena Ewropea tal-2012 ma rridux li mut u jisparixxi ċertu għanijiet intlaħqu u għajmet kuxjenza u koll dan is-suġġett blu bita xejn. Riżultati konkreti jinkludu l-adattazzjoni tal-gwida ta' WHO fuq il- l-anzjoni ta' attiva globali u li kunem solidarieta bejn istaċetajiet dan l-indiċi u il Covenant for Demographic Change għanna għed nisobru kummissjoni għal finanzjament iżda sfortunatament networks ġodda ġari li jinħolqu u ċertu msiħba soċjali u negozji privati ma kinux involuti f'din id-diskussjoni u lan kien żball għalhekk jiena qed nipproponi li jkun hemm koordinazzjoni intensifikata bejn tliet partijiet jiġifieri dak li deċiżjonijiet fuq livell Ewropew, nazzjonali, lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u s settur privat. Il-ħaddiema kollha huma esposti għal diskriminazzjoni tal-anzjanità u ċertu ostakli kollu għalek nishtiq nappella li stati membri jimplementaw direttiva ta' trattamentu għali fuq il-post ta' xogħol. Nishtiq ukoll nappella l kummissjoni biex ta' attenzjoni partikolari lil għad fost persuni li għandhom aktar minn 50 sena. Apparti minn hekk nixtieq insemmi ukoll il-kunċett ta' l-ekonomija tal-fidda li jħem l-ekonomija griża li għanda opportunitajiet ta' xogħol li joħorġu anke minħabba l-anzjanità. Kien hemm min qal li jiena irrid nikkummerċjalizza dawn il-persuni anzjani. Iseħħilkom moħħom li dan mhuwiex minnu. Jiena nwedkom illi dan għandu x'jaqsam ma' ħtiġijiet tal-popolazzjoni li qed tixjih skont il-ħtiġijiet ekonomiċi li joħorġu mill l-ispejjeż ekonomiċi u pubbliċi relatati mal-anzjanità attiva kif ukoll għal prodotti, servizzi u soluzzjonijiet innovattivi li waslu għal xogħol u tkabbir. Dan ikkwotajtu mir-rapport is-servizzi ta' appoġġ iridu jkunu ibbażati fuq il-konsumatur. F'dan il-każ fiċ-ċittadini anzjani tagħna. And the last but U l-aħħar iżda mhux l-inqas naħseb illi l-aspett ta' volontarjat huwa importanti kemm fl-anzjanità attiva kif ukoll is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Dak kollox, sinjura President, tal-lum se nkun nistenna bil-ħerqa li naħdem ma' Shadow Rapporter u ma' kull min huwa interessat f'din l-aġenda. L-iskadenza għal tressiq tal-emendi hija 3 ta' ġunju 2015, jiġifieri għatfadar ftit żmien ieħor biex kun tista' tagħmlu dan. Passoltu jiena lest illi eh, nitkellem magħkom fuq kwalsiasi suġġett jekk intom interessati. Grazzi. Thank you. Grazzi. Eh, Signora Blinkeviċute miex għawek pero għaw rappresentanti uħor tal Sinjura Signora Blinkeviċuta titħa illi miex għawek prezenti u għalek ser nkun niskellem jiena minn floka. Ija talbitni illi biex naddi dan il-messaġġ fis-sima hija tixtieq tiringrazzja l rapporter għal dan il-rapport eċċellenti li għamel valutazzjoni tas-sena 2012 għal anzjanità attiva u solidarjetà bej il-ġenerazzjonijiet illi is il-maġġoranza tal-aspetti l-aktar importanti uh, fuq din is-sena. Hija taqbel partikolarment ma' rapporter rigward il-fatti li l-Istati membri rridu jagħmlu valutazzjonijiet kollha li hemm bżonn sakemm ma jbidlu ma u jollu is-sena li fija jidħlu fil-pensjoni ċittadini. U rridu nqisu partikolarment dawk il-persuni edha li kollhom iktar minn 50 sena. Ma jkunx eh, soluzzjoni għal sistemi soċjali tagħna li nollu is-sena eh, ta' pensjonabli uh, eh, u E, dew min fċerta fl-implementazzjoni ta' ċerta inizjattivi tkun ħasra rridu nitalmu minn dan u kol minn daw l-isbalji li ġraw issa għal ġejjeni. Finalment, il-Sinjura Blinkeviċuta e, tappoġġa il-kooperazzjoni bejn il-min e, jieħu deċizjonijiet u il-partijiet soċjali u privati għaliex fil-2012 ma kienx hemm biżejjed network stability fil-qasam tal-anzjanità attiva. L-aħħar iżda mhux l-inqas is-Sinjura Blinkevich tħoss li hemm bżonn inkomplu fuq l-inizjattivi pożittivi imnedija bħala parti mill-azzjonijiet tal-2012 għall-anzjanità attiva għaliex din mhijiex sfida ta' sena ta' darba iżda huma sfidi li ser jibqgħu magħna għalhekk iridu naraw kif nistgħu nilqgħu għalihom b'mod sostenibbli. Grazzi. Issa l-Onorevoli Krasnodebski. Grazzi, Eh, jekk permettu li ser nitkellem bil-Pollakka jien jis biex nitkellem bl-Ingliż. Grazzi. għal din il-proposta tant interessanti u anka għal abbozz ta' rapport. Jekk aħna nqablu l-Ewropa ma' l-Istati Uniti, naraw illi għamilna ftit twis eh, għal eh, persuni għal persuni li kunu qed jikbru fl-età. U biex niġġieldu il-preġudizzju li jeżisti fil-konfront ta' dawn il-persuni aktar anzjani. Ġilidna ftit twis għal dawk il-persuni li huma esklużi mis-soċjetà tagħna u din hija problema serja. Para minn hekk intom sħaqtu fuq eh, l-importanza ta' dialogu interġenerazzjonali, dan ukoll huwa importanti. Sħaqtu wkoll fuq il-kwistjoni tal-impjieg għal persuni akbar fl-età. Iżda bħal rapporter, aħna fil-Polonja u jiena personalment kontra il-, il fatti li għanna nollu l-età pensionabli, partikolarment issa li hemm tant zazax edha. Żewġ affarijiet niqsin minn dan l-abbozz, minn dan l-abbozz ta' rapport fl-opinjoni tiegħi. U forsi nkunu nistaw nirranġaw dawn il-nuqqasijiet jekk nippreżentaw ċerta emendi. Għana nejdu illi il sitwazzjoni tal-anzjani f'diversi stati membri differenti, anka f'ċert hemm differenzi wkoll fl-istess pajjiż bejn reġun u reġun ieħor. Għawak iridu nqisu wkoll is-sitwazzjonijiet differenti f'xi stati membri saħan sitra hemm persuni li tal-età ta' 70 sena ikunu għadhom żgħażagħ ħattivi iżda fi stati membri oħra persuni ta' din l-atta ta' din l-età jkunu tant batew tul ħajjithom illi jkun qed ibatu ħafna sakemm jaslu sa' din l-età. Jiġifieri s-soċjetajiet huma differenti u anka l-sitwazzjoni tal-anzjani hija differenti. Intom missejtu ma' dan is-suġġett, però fl-opinjoni tiegħi ma tħaltux biżejjed fil-font dwar dan il-punt. Issa, f'punt disa, inti semmejt ukoll illi l-anzjanità attiva miex sempliċement mod kif wieħed iżomm il-persuni fil-suq tax-xogħol, Eja ma ninsewx ukoll li l-anzjani għandhom ruoli oħra fis-soċjetà u hemm bżonn li ikomplu ikollhom dawn ir-ruoli. Pereżempju, spiss l-anzjani jieħdu ħsieb Eh, il-membri oħra tal-familja aktar sar minnhom jew inkella jagħmlu xogħol volontarju dawn huma wkoll rwol importanti ħafna. Dina xi ħaġa li rridu ngħiduha hemm diversi rwoli li għandhom l-anzjani. Din ma rridu nifqu nifukaw biss fuq il-xogħol retribwit. Dak kollox li kelli xinejt. Grazzi, l-onorevoli Weigl, ħanitkellem bl-Sloven biex ikun jista' jaħdmu fit l-interpreti wkoll li xle. Grazzi, Sur uh, President. Ir-rapporter mexxa b'mod tajjeb l-ewwel diskussjoni dwar dan ir-rapport U jina nishtaq nisħa illi dan huwa rapport illi jinvolvi parti kbira mill-popolazzjoni Ewropea fl-istati membri kollha. Wara l kriżi ekonomika eh, din il-parti ta' soċjetà baqgħet waħedha bi problemi kollha illi kellhom. Qed nagħtu ftit wisq attenzjoni lil din il-faxxa ta' età Għalhekk dan ir-rapport huwa wieħed attwali għall-aħħar u aħna ser nippruvaw nintegrawh ma' xi proposti speċifiċi wkoll dan ir-rapport. L-ewwel waħda, l-ewwel proposta tirrigwarda il-kwestjoni ta' kemm dawn anzan ikunu autonomi. Fl-Slovenja għanna xi eżempji ta' pressi tajba illi huma marufa ħafna anka fost l-organizzazzjonijiet illi jihduħsib lil dawn l-anzjani. Barra minn hekk għandna organizzazzjoni illi tieħu ħsieb illi tippromuovi l-awtonomija ta' dawn l-anzjani. Din l-organizzazzjoni tgħin lil dawk l-aktar anzjani u illi huma anka huma stess lesti li jgħinu lill-oħrajn sabiex mhux biss jgħaddu l-erf tagħhom lill-oħrajn, iżda huma stess ikunu jistaw jiexu f'kondizzjoni ta' ħjar, kondizzjoni ta' xogħol aħjar u jkollhom l-impressjoni li jkunu qed jagħtu l-kontribut tagħhom ukoll. Ikun tajjeb jekk f'dan ir-rapport nindikaw il-possibilità illi narfu dan it-tip ta' xogħol, xogħol illi jixtieq jippromovi l-awtonomija ta' dawn anzjani u illi jista jikseb dan il-punt anka ċerta attenzjoni minn organizzazzjonijiet finanzjarji. Jiġifieri mhux qed nitkellmu bis. fuq l-aspett l-aktar umanitarju, sa anka li inkopru ċerta aspetti finanzjari. Mbagħad hemm il-bżonn illi nikkontrollaw il- Uh, il-mod kif ikunu tiġu allokati il-fondi uh, għal dawk li huma pensjonijiet. Jekk per eżempju aħna ser nagħmlu kontrolli fuq il-banek tagħna, naħseb illi kun ġust illi l-Unjoni Ewropea tistabilixxi ċerta standards. U li ta' tpoġġi l-influenza tagħha anka fil-kuntest tal-fondi tal-pensjonijiet. Għaliex spiss din hija il-mod kif il kif nippruvaw nsolvu ċerta problemi li budgetari li kun jeżistu partij toħra, ġviri billi mmorru nqodu nieħdu minn dawn il-flus allokati għal pensjonijiet. U bas punt ieħor, hemm bżonn illi kun hemm standard minimu għall-istennija għall servizzi tas-saħħa fl-Ewropa saħan sitra jkun hemm persuni li jmutu qabel ma jirċievu is-servizz ta' kura tas-saħħa illi kolom bżonn jew inkella li jistennew għal wisq żmien għal xi organu li kolom bżonn. Jiġifieri jkun tajjeb jekk fl-Unjoni Ewropea ikun hemm eh, pożizzjoni komuni, opinjoni komuni rigward il eh, mod kif ħanfasslu konvenzjoni għal ħarsin ta' drittijiet tal-anzjani il-konvenzjoni tal-ġnus maquda. Naħseb illi xi stati membri huma kontra din il-konvenzjoni għal raġunijiet li jiena sinċerament ma nifhimhomx. Forsi jkun eh, aħjar jekk dawn il-raġunijiet joħorġu b'mod aktar trasparenti. L-aħħar punt li nixtieq nisħaq dwaru huwa dwar il-dimensja u id-diversi forum tagħha. Hemm bżonn ta' strateġija ta' viżjoni Ewropea biex naraw kif ser nagħmlu kif ser intaffu il-problema u id-batija ta' dawn il-persuni li jsofru mid-dimensja u anka tal-familjari tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Kallim li miss l-Onorevoli Zuber. Għandi bżon ħames minuti pauza pero, tippermettu li ħames minuti un-bat wara ngħaddu għal-kellima li miss l-Onorevoli Zuber. Grazie. Thank you for that. Uh, I will now give the floor to Madam Zuber. The floor is yours. Inkomplu? Mela, fuq dan il-rapport titkellem l-Onorevoli Zuber. Kolli ngħid illi aħna ta' opinjoni daqsxejn differenti. L-ewwel qabel kollox minħabba illi dak illi aħna nħossu kienu eh, aħna għandna opinjoni differenti dwar dawk li kienu l-anijiet ta' din is-sena. Din is-sena Ewropea kienet sempliċement eh, kampanja sabiex nollu l-età tal-pensjoni u ma kellax taqsam xejn mal-attività eh, mal-anzjanità attiva u solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet. Din m'għandax taqsam xejn għakem l-anzjanità attiva m'għandax taqsam xejn mal-fatti li tollilhom l-età tal-pensjoni. Eh, anka eh, nafu li l-anzjani jistgħu jkunu attivi mingħajr ma jibqgħu jaħdmu Fl-2012 smajna ħafna dwar nuqqas ta' sostenibilta ta' sistema ta' sigurta soċjali. U smajna ħafna u koll dwar li nipermettu l-persuni illi huma aktar anzjani sabiex jibqaw aktar jaħdmu. Pero jekk ikollok tkellimhom il dawn anzjani huma l-aktar li huma nkwatati mhux minħabba mhumiex l-iktar nkwatati jekk jibqgħu ħadd jew le, huma aktar nkwatati dwar jekk ikollhom aċċess għal mm, kura ta' saħħa u servizzi ta' dan it-tip, jibżaw ukoll li ma jkollhomx aċċess għal ħajja kulturali fil-komunità tagħhom. Dawn it-tip ta' servizzi f'xi każijiet ma jeżistux jew m'għandhomx aċċess għalihom u f'pajjiżi f'xieħut pajjiżi inkluż dak tiegħi il-pensjonijiet huma tant baxxi illi l-anzjani ma jkun nistgħu jagħmlu xejn bil-pensjoni li jirċievu u ma dawn l-aspetti li rridu nifukaw fuqhom. Iktar milli eh, inkomplu nitkellmu fuq ċerta aspetti li mandom xaqsmu xejn ma' solidarieta, eja ma' ninsewx, illi l-irtirar u lek ek imsejjaħ eh, ksib eh, kisbiet eh, importanti ħafna dawn huma kisbiet li huma jkunu għamlu ħajjithom jaħdmu għalihom mhix ħaġa li tingħata talilhom hekk kif ġipu laħaq. Jiġifieri rridu nsibu soluzzjoni u rridu niżguraw li s-sistema ta' sigurtà soċjali tingħata aktar importanza. Anka permezz ta' distribuzzjoni aħjar u mhux billi nollu l-età tal-pensjoni nifmu illi rridu eh, nollu ir-rata anka ta' twelit u eh, biex nagħmlu tajjeb pal anzjani li kol ma jmur qed jizdidu, però din mhix il-problema l-aktar prinċipali. U lanqas ma hija l-problema prinċipali illi il-persuni anzani jibqgħu jaħdmu għalhom orhom. Mhux dik is-soluzzjoni. U għalhekk bħal man bħal fl-opinjoni tagħna bħal donnu dan ir-rapport qed jagħmel pass lura aktar milli pass il qudiem Dawk huma diki l-opinjoni tiegħi dan huwa dak li xtaqt ngħidilkom u hemm xi punti li nista' ngħidilkom sa minn issa li ma nistgħux naqblu magħhom assolutament. Grazzi l-Onorevoli Zdanoka għal-ħodor. Grazzi, Signora President. Aħna nifmu illi dan huwa test illi jrid jagħmel valutazzjoni tas-Sena Ewropea 2012 għal anzjanità attiva. Iżda illi il-mira tiegħu hija illi iżżid l-età tal-pensjoni u din hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawa assolutament, partikolarment f'pajjiżi li huwa wieħed mill-aktar pajjiżi foqra tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' Rumanija u l-Bulgarija. Mela, għalhekk inħoss illi dak li għalinna l-Onorevoli Kukan illum huwa essenzjali u qed jisħaq illi l-anzjanità attiva ma tfissirx biss kundizzjonijiet aħjar għal persuni anzjani biex jaħdmu għal żmien itwal. Dan huwa il-konsens illi qed naraw bejn ir-rapporter u aħna, ix-shadow rapporters. Mbagħad kien hemm u kol min qal illi huwa essenzjali illi l-anzjani jibqaw jgħixu b'mod um, b'mod autonomu. Forsi illi l-Onorevoli Kukan jaqbel ma dan ma, din id-dikjarazzjoni, però jena nħossu xi daqsxejn kontroversjali żejjed. Umbat, biex il-persuni ikomplu jaħdmu aktar żmien biex jgħixu b'mod indipendenti. Naħseb eh, li idea mhix kompletament tajba hawnhekk. Imbagħad ingħatajna ħames eżempji ta' programmi. Intomettu għettu illi di miex lista eżawstiva, għalhekk jiena nistaqsi Għaliex l-Awstrija, l-Estonja, r-Repubblika Ċeka u l-Slovenja issemmew għawek. Madana kollu nittama li nkunu nistaw naħdmu fl-imkien fuq l-emendi illi ser indres u biex fl-axar mill-axar nispiċċaw b'rapport tajjeb. Grazzi ħafna l-Onorevoli Aġea. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja il-kommenti kollha li għamel il-rapporter. Jena eh, lesta li naħdem miegħu biex niproduċu rapport illi naqblu miegħu il-kol kemm aħna kemm jista' jkun. Jina nħossu kol illi din id-dimensjoni transversali ta' diversi faxex ta' età eh, ta' rapporters u shadow rapporters tista' tkun utli biex nħejju rapport finali naqblu assolutament mal-anzjanità attiva, dan huwa valur importanti li dawn l-anzjani jibqaw jitalmu. Nibqaw nitalmu tul ħajitna kollha. Ja importanti li nitkellmu fuq inklużjoni soċjali u aċċess għal teknoloġija ġdida anka fil-każ ta' persuni aktar anzjani. Dan biex inkomplu nżidu l-inklużjoni soċjali, pero fl-istess waqt m'għandix twassal għal żieda fil-qat fost iż-żaza, partikolarment fil-kas ta' dawk il-persuni li nsabu fleta ta' żmien bel 55 u 65 sena li nsabu barra mis-suq ta' xogħol u mhux qed jerġgħu jirnexxilu jitħlu f'dan is-suq ta' xogħol. Punt ieħor illi aħna għandna opinjoni pozittiva dwaru huwa illi l-inizjattivi għall-anzjanità attiva ma jridux ikunu mirati biex ikollna biċċa qodda biex lil dawn l-anzjani inħalluhom għal dejjem fid-dinja tax-xogħol. Le, dan ma jkunx m'għandux ikun l-unika għan tagħna. Naħseb illi huwa partikolarment importanti illi aħna naħdmu sabiex nizguraw illi il-ħaddiema ikollhom età ta' għal-pensjoni li kwalifikaw għal-pensjoni għalija u illi dan it-tul ta' żmien ikun ta' kwalità għolja. Barra minn hekk inħossi li huwa importanti wkoll li ngħidu illi meta wieħed jażel l-età tal-pensjoni wieħed irid jis ħafna fatturi fosthom id-diversifikazzjoni tax xogħlijiet differenti għaliex pereżempju mod illi inti tirtira ta' ċerta età jekk tkun għamilt xogħol illi ma jinvolvix ħafna tbatija u mod ieħor eh, jekk inti xogħolok ikun xogħol partikolarment li tkun bil-qeda fil- fil-maġġoranza tal-ħin. Għalek, irridu naffrontaw ukoll il-problema tal-persuni ta' 50 sena illi jinsabu bla xogħol, importanti li nizvilupaw odot biex niżguraw illi dawn il-persuni jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol, anka billi jitalmu ċerta ħiliet li għandhom bżonn jitalmu, inkluż it-talim ta' teknoloġija jew odot ta' teknoloġija. Unbat irridu nifinanzjaw proġetti li jaħdmu favur l-anzjanità attiva u dan jista' jsir anka permezz ta' programmi illi tipprovdi l-Unjoni Ewropea bħal pereżempju il-fondi strutturali u il- um, l-ISF. Hemm bżonn illi nużaw dak kollu li nistgħu biex uh, niżguraw illi l-anzjanità tkun faxxa eh, ta' ta' żmien illi tkun ikun żmien ta' kwalità. Barra minn hekk dan din il-biċċa għodda finanzjarja hemm bżonn li nużawha iva biex ikolna anzjanità attiva. Iżda forsi qabel hemm bżonn li nagħmel studju apposta biex naraw eżattament liema risorsi nistgħu nużaw biex nużaw din il-biċċa għodda ġdida. Mbagħad irridu nippruvaw noħolqu integrazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet tal-passat u dawk ta' issa. Biex bekk ikun hemm ċerta simbiozi bejn dawn il-ġenerazzjonijiet. Għalix, jekk iħarsu lej xulxin uh, dawn iż-żewġ gruppi ta' etta jistgħu jgħinu ħafna lil xulxin. Thank you, Madam Lopez. Grazzi, Signora Lopez Fontanier. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja eh, lill-rapporter għal dan la bozz ta' rapport anki dokumenta ħidma u ma' żewġ dokumenti tajbin ferm u se jservu ta' bażi tajba għal ħidma tagħna li trid tkompli din hija sitwazzjoni li sfortunatament għandha rwol importanti jekk aħna nqisu li t-tixjih tal-popolazzjoni Ewropea fi 92 il-medja, l-età medja kienet ta' 37.5 sena u wissa fl-2050 et nimmaġinaw illi se tkun iktar minn 50 sena, ovvjament għanna problema. U naħsbu li f'pajjiżi bħal Spanja mżoni fejn il-problema hija iktar serja Għalek jekk aħna rridu jekk il-modell ekonomiku u soċjali kun sostenibli, għalek irridu illi nindirizzaw din is-sitwazzjoni il-lejla qabelada. Grazzi għall sena Ewropea dedikat li t tixie hemm iktar konsapevolezza dwar it tixie u l-bidla demografika Jiġifieri diagnostika saret tajba, l-evalwazzjoni kienet tajba, imma jina naqbel ma' rapporter li jem iktar xie stajsir irridu naħsbu dwar il-futur u hemm bżonn li nieħdu miżuri konkreti. Biex namlu dan se jkun hemm bżonn illi nisħu fuq il-fat li l-anzjani tana għad rridu jibqaw kapaċi li jkollhom ħajja indipendenti li jistaw eh, jaħatmu anki wara li joħorġu bil-pensjoni u jina naqbel ma kollegi oħrajn li tkellmu qabli illi huwa importanti għal ħaddiema ta' madwar 50 sena li kunu jistaw ikomplu uh, jitalmu tul ħajjithom sabiex ma jsirx diskriminazzjoni kontra tagħhom minħabba l-età. Imma dan eh, eh, it-tixjie ħattif ma jfissirx li tibqa taħdem għal aktar snin jiena wkoll naħseb illi għandna naddattaw il-età tal-pensjoni għall-istennija tal-omor imma jiena eh, hemm din ir-referenza għal affarijiet marbutin ma' s-saħħa għal parteċipazzjoni fis-soċjetà u titjib fil-kwalità tal-ħajja u jiena wkoll issa fl-aħħar irrid nsemmi suġġett li ħassibni ħafna u dawn huma ż-żoni rurali dawk ir-reġuni illi għandhom svantaġġi naturali u demografiċi serji u permanenti bħal dawk fejn memx ħafna nies, bħal il-gżejjer u l-żoni montanjużi li f'ħafna każijiet għandhom il-problema ta' tixjieħ u anki ta' popolazzjoni ċkejkna jien naħseb illi fir-rapport irridu nkomplu nidħlu fija din, dan is-suġġett għambat irridu nqisu wkoll dawk li jitilqu iż-żgħażagħ jitilqu minn dawn iż-żoni għaliex ma jsibux xogħol u hekk in-nies qegħdin dejjem iktar jixxieħu jekk m'hemmx żgħażagħ, m'hemmx skejjel, m'hemmx infrastrutturi, u laqqas is-servizzi tal-kura tas-saħħa ma jkunu jeżistu, jiġifieri anki fuq dawn l-affarijiet irridu nkomplu naħdmu niqafaw. Grazzi ħafna li skadenza prezentazzjoni tal-emendi 3 eh, ta' ġunju f'nofsinhar. U eh, neżaminaw l-emendi fi 23 ta' ġunju u l-adozzjoni f'dan il-Kumitat issi 15-16 ta' Lulju. Il-punt 17 fuq l-agenda tagħna il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u Governanza Ekonomika Soda li jgwida l-implementazzjoni tal-artiklu 23 tal-regolament dwar dispożizzjonijiet komuni. Din hija l-ewwel darba illi se neżaminaw l-abbozz tal-opinjoni għal rapport ta' inizjattiva reġi u nerġanat il-mikrofonu lil Javi Lopez. Grazzi ħafna. L-ewwel net jiena se nagħmel introduzzjoni qasira ta' suġġett li qed niddiskutu minn fejn feġġed din id-diskussjoni fuq il-makrokondizzjonalità tal-artiklu 23 fil-leġislaturi ta' qabel l-istituzzjonijiet bir-raġun rridu li jkun hemm bażi komuni għar regolament tal-istrumenti kollha il-fondi strutturali, per eżempju, jew il-fondi ta' investiment Ewropew. U dan sar anke fit tfassil tal-governanza ekonomika il-ġdida li issa hija realtà bħalma jentom tafhom hemm is-six pack, it-two pack li wkoll qed jiġu riveduti il semestru Ewropew u rakkomandazzjonijiet speċifiċi kollha għal kull pajjiż. L-idea dak iż-żmien kienet li jkun hemm razzjonalizzazzjoni tal-regoli dwar il-fondi eh, ta' investiment u fondi oħrajn kienu li naraw li dawn il-fondi ikollhom kondizjonalità makroekonomika li edin li kienu qegħdin jiġu infasla u issa qegħdin japplikaw maġġoranza kbira ta' dak iż-żmien ta' gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew waqt il-negozjati ħassew illi din ir-rabta li tista' transitra twassal sospensjoni tal-fondi Ewropej fl-istat membru għaliex dana ma jkunx jissodisfa il-kondizzjonalità li eh, taqa fuq u fil-qafas tal-governanza ekonomika u makroekonomika seta' kien inkorrenti u anki twassal rizultati riżultati opposti għal dak mixtieqa dana anke skont l-artiklu 23 imma mhux biss għax anke l-artiklu 21 id-dispożizzjonijiet komuni tar-regolament u issa eh, kena diskussjoni dak iż-żmien u eh, l-emenda tiegħi għal Alan Kozak tal-PPE ra illi ma ma kienx hemm bżonn li jkun hemm din ta' qawwija biex wet ikollu għacċess għal fondi għaliex għaliex aħna ħassejna li dana seta jkun inkoerenti għaliex il-fondi għandhom għan fuq meta ta' żmien twila u huwa diffiċli li wieħed jorbothom ma' xi ħaġa tant Eh, puntuali bħal semestru Ewropew, ecc. U dan se jkun ukoll kontraproducenti għaliex l-istati membri li qegħdin eh, fi stat għal minn l-oħrajn għall bilanċi li għandhom li kollhom iktar imbagħad kondizzjonalità li eh, tapplika għalihom u jibbatu iktar għaliex kollom iktar possibilità li ma jkunux konformi u għal daqstant kellhom iktar diffikultà li kollom aċċess għal dawn il-fondi. Għalhekk bir-raġun kien hemm dubji dwar il-riprogrammazzjoni u sospensjoni tal-fondi u għaliex eh, li l-in minn dan dan kien immur il-kontra il-natura il tal-fondi stess tal-Unjoni Ewropea ġifiri aħna ridna li kunem proċess ta' konverġenza soċjali, konverġenza ekonomika tal-istati membri kollha mhux l-oppost. Issa la darba eh, ġi approvat il-regolament u permezz l-artiklu 23 xorta ġew ġiet inkluża ċerti kondizjonalità u għanna din il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni li edha tipprova tikkonkretizza tip ta' inkonformità irrit ikun hemm u ma xiex għal xiex tirreferi din il-makrokondizjonalità u kif nistaw mbagħad naslu għal riprogrammazzjoni operattiva jew inkella il-sospensjoni tal-pagamenti. Issa f'dan ir-rigward il-proposta tal-opinjoni li jina tamilla anki għalli xirrit nisma il-pozizjoni differenti li għandhom il-kollegi tal-komitat tijaj. Il-proposta tijaj hija li l-ewel net nisqu li il-Kommissjoni għax il-Kommissjoni tittamilhom daw l-affarijiet tirrikonoxxi fil-komunikazzjoni tagħha li l-programmi plurianwali u l-sfidi li għedin jiffaċċaw l-Stati membri fi kwistjonijiet soċjoekonomiċi minħabba l-krizi u l-inċertezza eh, jitolbu ċertezza u stabilità u li eh, aħjar li nevitaw kemm jista' jkun ir-riprogrammazzjoni u nippreferu l-istabilità sabiex insaħħu il-prevedibilità dinja xi ħaġa li diġà għalita il-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha. It-tieni net Jista' jkun hemm ukoll nammettu ċertu nuqqas ta' koerenza għaliex hemm xokkijiet makroekonomiċi asimetriċi l-għan tagħna huwa fl-aħħar mill-aħħar li jkun hemm konverġenza soċjali u ekonomika u li parti minn dawk il-fondi Ewropej jingħataw lil dawk il-pajjiżi li l-iktar għandhom bżonnhom u eh, eh, din hija parti mill-raġuni għalfejn inħolqu dawn il-fondi. Umbat illi noqodu attenti ħafna eh, blanijiet globali ta' dispożizzjonijiet komuni ta' regolament eh, ħafna fuq l-ambitu soċjali u l-impiegja li xtak li nistaw nwaslu għalija permezz tal programmazzjoni fl-applikazzjoni tal-artiklu 23 fuq ċerti stati huwa illi eh, noħol u iktar qatt. Ir-rabanet nikkonsidraw li iva dak li hemm fl-artiklu 23 jaħloq ċertu eċċezzjonijiet fl-applikazzjoni tiegħu għal dawk il-pajjiżi li qegħdin sitwazzjoni iktar gravi, eżempju għal għastat kabbir, għal faqar, għat, eccetera, imma nistgħu insaħħu peress li din il-kondizjonalità tinsab fl-artiklu 23 u li dan irrit jitqis anki fil-kas li il-fondi jiġu programmati u biex nikkonkludi najt qed ngħidu min se jieħu deċiżjoni. L-unika ħaġa li nitolbu huwa li di ma tkunx il-istituzzjoni waħda imma li il-Konsil u il-Parlament ikollhom ukoll l-opportunità li jgħidu tagħhom jekk f'każ li jiġi applikat l-artiklu 23. Jina konvent illi san naslu biex nsibu soluzzjoni illi tissodisfa lil kulħadd. L-Onorevoli Krasnodebski. Bo rzeczywiście jest tak, że... Grazie, mm, Grazzi, Signora President. Jiena jkolli najt illi kont pjuttost sorpris bċerti affarijiet illi hemm fl tiegħek kultant huwa diffiċli li wieħed jifhem kif l-industriji makroekonomiċi huma marbutin mal-politika ta' koeżjoni. Ħafna drabi fil-fatt il-sitwazzjoni fir-reġuni tkun tali li ikun hemm differenzi kbar distakki kbar bejn il-politika tal-gvern u il-fondi u dan huwa il-każ tal-Polonja. dana ma jiġrix fir reġuni li huma appoġġati mill-Gvern ċentrali mbagħad ħaġa oħra li inti għatta fl-aħħar tal-intervent tiegħek li dan il-mod arbitrarju ta' kif niproċedu. Għalix qed nifokaw tant fuq l-Ungerija meta hemm pajjiżi oħrajn illi m'għandhomx disċiplina baġitarja? Intom qegħdin intqed tajt ukoll illi il-lan ta' dawn il-fondi huwa differenti u li aħna permezz tagħhom nixtiequ li noħolqu konverġenza bejn ir-reġuni u li l-istrumenti jistaw fil-fatt jamlu l-affarijiet għar għal pajjiż li qed jiffaċċa diffikultajiet ekonomiċi. Jiena nista' nieqaf hawnhekk għaliex għandi bżonn ftit aktar ħin biex nirrifletti aktar fuq dak li qed tipproponi inti. Imma dak li proponejt inti fil-fatt jaqbel ma l-ideja li kelli jiena dwar l-artiklu 23. L-Onorevoli Tum mela għal nom ta' Shadow Rapporteur tal-Alde jena nilqa l-ideja illi il-fondi strutturali u ta' investimenti kunu marbutin ma' l-artiklu 23 u et nistennew illi il tagħna se jkun importanti meta l kummissjoni tibda tapplika l-linji gwida u importanti ħafna li l-appoċ Eh, l-investiment appoġġat mill-fondi Ewropej issir f'qafas makroekonomiku biex ikun hemm iktar tkabbir, svilupp u koezjoni fl-Ewropa, b'mod partikolari fil-żoni svantaġġati, il-Kommissjoni trid tara li jkun hemm The European Commission and the Council will be very cautious when applying the reprogramming or the suspensions of funds uh, for the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 excess the impact of unemployment and try to compensate uh, undesirable effects of bigger population. And secondly, when reprogramming... Il-Kommissjoni għanda tevalwa l-impatt tal-qatt u l-Kommissjoni trid ukoll tqis il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' dan il-programmi biex tadotta il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Uh, Grazie ħafna, Sinjura Zuber. Obrigada. Um, eu creio que nós estamos aqui para. Grazie. Naħseb li dak li o u dimna huwa problema. Et ikonna da dibattitu mux faċli li fil-parlament meta wieħed iħares lejn il-provizjonijiet għal dawn il-fondi. Kenna opinjonijiet minn ħafna komitati differenti u ma nafx jekk il-Kumitat tal-Impjegi approvajx jew le, ma ħafna kumitati ma ċettawx il-kondizjonalità makroekonomika. Il-problema hija illi hemm żewġ possibilitajiet hawnhekk. Jekk aħna naħsbu li xi ħaġa hija kontraproduttiva kif il-fatt qed jingħad, mhux li tista' tkun kontraproduttiva ma li hija kontraproduttiva hija miżura li tmur kontra l-prinċipju ta' distribuzzjoni mill-ġdid tal-fondi biex innaqsu l-inugwaljanzi. Issa, jekk aħna diġà sabbilejna dan il-fatt, irridu mela niżguraw li dak li napprovaw jirrifletti dan u dana japplika wkoll għal kondizzjonalitajiet makroekonomiċi ċerti komitati onesti hemm maġġoranza li hija kontra din dan il-prinċipju. Jena ħanatikom biss ftit raġunijiet għalfejn aħna nħossu li dan il-prinċipju irrit jiġi irtira darba l-dejjem fil-futur. Meta il-pajizi jissieħbu fl-Unjoni Ewropea, għallulom illi kienem il-possibilità li l-om il-fondi, ma dam għandu xaqsam xej ma tip ta' kondizjonalita li għedha tiġi imposta fuqhom issa dawn il-pajjiżi ma tantx għandhom marġni ta' manuvra dwar ir-rwol tagħhom uh, fl-iżvilupp u l-politiki tagħhom ta' investiment u jekk eh, wieħed iħares lejn il-prinċipji sottostanti għal eh, proposti ta' semestru Ewropew daw ħafna drabi morru kontra lan li jinħolqu tkabbir u jinħolqu l-impjegi. Għalek sempliciment aħna ma nistawx norbtu l-fondi strutturali ma' rakkomandazzjonijiet bħal dawn. Arraw is-sitwazzjoni tal-Portugal, per eżempju Aħna ma konniex parti mis-semestru Ewropew meta waslet it-Trojka fil-Portugal, aħna segwejna rakkomandazzjonijiet tagħhom imma wara il-Kummissjoni Ewropea ġiet u għaltinna illi kenna insegwu rakkomandazzjonijiet kollha tagħha. U mejkejja dan kollu, id-dejn pubbliku l-qat komplew jiżdiedu. Jiġifieri dejjem qed ikonna aktar miżuri imposti fuqna li ikomplu l-izbalji li ikunu saru minn dak ta' qabilhom il-fondi strutturali għandhom jibqaw alternativa l-istati membri sabiex ikun jistaw jinvestu f'politiki illi huma alternativi jew differenti minn dawk illi qegħdin jitresqu. Iridu jazlu politiki illi jaqdu l-interessi tagħhom u jiena ma naħsibx illi uh, nistgħu naċċettaw kondizzjonalità ta' dan it-tip. Jider li dan il-prinċipju issa huwa aċċettat u ovvjament il-konsegwenzi tiegħu wissa se narawhom il-qudiem. Dak li rridu nagħmlu huwa li nevitaw li l-fondi jkunu jew jiġu sospiżi, imma rridu inqisu l-bżonnijiet tal lifqar pajjiżi għaliex fuqhom jista' jkun da kollu jkollu effett kontroproduttiv. Iva, dan l-istqarrijiet kollha fir-realtà mhumiex vinkolanti. għaliex kollox jiddependi mill-Kummissjoni il-mod kif da kollu se jiġi applikat, aħna ma nafux x'tip ta' emendi namlu aħna kieku. Imma aħna żgur illi nikkondannaw il-konċett ta' eh, kondizjonalità makroekonomika ta' dan it-tip. il senjura Laura Agea. Grazzi ħafna u grazzi u koll il-rapporter illi aħna nerġaw minn hawnhekk ngħidulu li l-essil naħmu miegħu aħna naħsbu li l-Fond Soċjali Ewropew biex insaħħu l-governanza ekonomika jista' waqafna mill-li nilħu l-anijiet Ewropej għall-izvilup reġjonali u koezjoni soċjali propju għaliex il-karatteristika tagħhom ir-rwol kruċjali tiegħu huwa li saħħu l-politiki ta' koezjoni ekonomika, soċjali u territorjali u biex innaqsu d disparitajiet ekonomiki u soċjali fiħdan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea Għallek ir-riprogrammazzjoni u s-sospensjoni tal-fondi tista' tagħmel titpoġġi s-sitwazzjoni soċjali u ekonomika f'għada għar, mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li għandhom l-akbar diffikultajiet minħabba l-kriżi u għaliex tista' kol twaqqaf l-awtoritajiet lokali u reġjonali milli jagħtu servizzi importanti pubbliċi u anki biex inaqsu l-investiment għal promozzjoni ta' xogħol u tkabbi jridu nisqu fuq il-ħtieġa illi nżommu il-fondi separati mill-qafas ta' governanza ekonomika u hemm bżonn ukoll illi nisqu li l-awtoritajiet lokali u reġjonali m'għandhomx ikunu biss eh, ikkastigati għall-iżbalji li fl-aħħar propju bħala l-aħħar rikors imma meta eh, l-ispalji jisiru mill-amministrazzjoniet nazzjonali niftakru illi kull darba li aħna nikkastigaw l-autoritajiet lokali u reġjonali kun qegħdin nikkastigaw iċ-ċittadini għal sfortunatament l-ikbar pis u l-ikbar prezz qare saħalsu iċ-ċittadini u mhux l-amministrazzjonijiet ikun xikun il-livell li nsabu fih. Aħna xorta waħda lesti però illi komplu nikkollaboraw mar rapporter nibatu l-kommenti tagħna, niproponu l-emendi tagħna un bat naraw. Grazie. Thank you. The deadline for tabling amendments. Mela li data data samra mela tistaw testaw l-emendi jattijin ta' ġunju senar. Imbat fit-23 ta' ġunju u l-23 ta' ġunju fil-Kumitat tal-Impjegi u fil-13-14 ta' Lulju fil-Kumitat Reġi. Issa ngħaddu għal punt 18 il-linji gwida tal-politika tal-Istati membri għall-impjegi. Uh, this is the consideration of the 217 amendments to the... Għanna ħafna amendi għawnek fuq 200 emenda fuq dan il-rapport fuq il-proposta leġislattiva għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-linju gwida għall-impjeg. Għanna 29 emenda. Nagħti il-mikrofonu l rapporter Laura Agea. Grazzi, Signora President, grazzi l-ewwel qabel kollox il dawk li kollegi kollha illi huma shadows li qegħdin jaħdmu miħaj. fit-tfassil ta' dan id-dokument. Binkejja differenzi li għanna fost li sada membri jider li kulħadd idit jikkolabra Illum, palma semmiet il-President, sal-lum ġew prezentati ħafna emendi imma irnexxina wkoll noħolqu bażi ta' kompromess li fuqha imbagħad diskutejna matul iż-żewġ shadow meetings li kellna. U lilin mill differenzi fuq ċertu suġġetti xorta waħda hemm rida li noħorqu noħolqu dokument saħtu li jista' jkollu ċertu pis li jiġi konsidrat mill kunsil naħseb illi dan huwa l-ispirtu li ħadmu bih il-kollegi meta ġejna biex eh, naħdmu mal-shadows differenti għalhekk fuq il-kompromessi vari hemm rieda komuni illi nsibu soluzzjoni li jaqbel maħħa kulħadd. Fejn mhuwiex possibbli li jinsibu kompromess, il-pożizzjonijiet jibqgħu eh, li huma ta' kulħadd. Imma jidher li hemm rieda li noħolqu dan id-dokument statu. Dak li ħareġ minn tal-Kummissjoni kien kien wieħed mhux daqstant eh, interessanti u għalhekk darodu anke mal-Kummissarju Tyson diskutejna l-ħtieġa li jkun hemm reviżjoni tal-Istrateġija Ewropea tal-2020 imma li nżommu l-anijiet fundamentali fuq it-tnaqqis tal-qatt, fuq il-garanzija tal-protezzjoni soċjali Għalhekk permezz ta' dan id-dokument ħan nippruvaw insaħħu mhux biss fil-premessi kif għamilna sissa imma anke fil-linji gwida innifisom nerġaw infaslu l-istrateġija 2020 imma xorta inżommu l għanijiet oriġinali. Sissa għanna l-inni gwida li għedin nerġaw infaslu għom bil-kollaborazzjoni tal-kollegi u anke tas-segretarjat. U illi appoġġawna koll. Naħseb li ser jirna xilna noħorġu eh, b'dokument tajjeb fl-ħar mill-ħar. Mr. Bach, eh, representing EPP. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie tassew, Signora President l-Onorevoli Bach. Jiena nixtieq nappoġġa l eh, rapporter għagġeja, nixtieq nirringrazzja wkoll l shadow rapporters l-oħra tal-kollaborazzjoni li rajna flimkien dan eh, suġġett eh, relatriċi qed tindrizzaħ mod tajjeb, ħadmet anke b'komunikazzjoni u korrelazzjoni fuq il il-port Imprandi bħal dan ukoll. Qalet anke illi bħala parlament irridu illi aħna nsemmaw leħinna. U jien nemmen illi matul il-konverzazzjonijiet li kellna kien hemm dan l-ispirtu illi nsemmaw leħinna. Issa irridu noħorġu proposti osra u li jgħamlu effett u li se jkun jista' jwieġeb għalihom il-kunsill, ħallu effett ukoll fuq il-kunsill. Ħafna drabi naqgħu fin-nassa illi noħorġu bħafna proposti għal emendi. Imbagħad nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ċertu punti jkun diffiċli wieħed jaħdem fuqhom u li jifhimhom Imma il xogħol tar-rapporter kien tajjeb ukoll minn dan il-lat. min naħħa tal-PPE huwa importanti ħafna kif issemma diġà illi l-affarijiet bażiċi tal-linji gwida ikunu f'konformità mal strateġija tal-2020. Nafu li ħafna minn dawn l-anijiet mhux qed jiġu indirizzati u naħseb li dawn il-linji gwida għandhom ikunu ta' stimolu li jgħin biex aħna nkunu nistgħu niffukaw fuq l-istrateġija prinċipali tal-Istrateġija Europa 2020. Naħseb illi ħafna mill emendi tagħna għandna nifmuhom dan il-mod. il pġibu ta' sussidjarjetà huwa importanti wkoll ħafna res u emendi ħafna emendi għandhom xaqsmu mal-pagi, ma' kondizzjonijiet ta' xogħol, fuq ftejmiet, fuq il- mill-lat industrijali u l-rwol tal-imsieħba ta' ċara fil-stati membri huwa importanti ħafna. Iva, aħna rridu li nsemmaw leħinna. Aħna ma nappoġġawx emendi li se jridu jwaslu għal tibdiliet fit-trattat, imma naħseb li dinija biċċa xogħol tajba fl-ħar mill-aħħar u fil-laqat li jmiss nkunu nistgħu naħdmu bl-istess spirtu pożittiv. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Hau Rodriguez, is-Sur Pirinski minn flok. Grazzi Sinjura Presidenti. jiena intlabt minn Maria Joao biex nippreżenta l-evalwazzjoni tagħha ta' xogħol illi sar. Jien nixtieq l-ewwel qabel kollox fisima u fisim il-kollegi Nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi tax-xogħol li sar u tax-xogħol li sar minnaħa tal-Sinjura għeja biex nkunu nistgħu ninsibu kompromess. B'dan mod biex nkunu nistgħu insaħħu dan id-dokument u biex ikollna pożizzjoni saħħita biex nippreżentaw l-kunna nisaw nippreżentaw ix rapporter hija żgura illi dan id-dokument nisa' nħuq kompromess. Dan anke flimkien ma' daw rapporters kien possibbli li nsemmu kompromess li diġà qegħdin jitfasslu bħal inklużjoni tal-miri tal-Europa 2020, referenzi għal anke aggregatement bħal talba għal minimum għal alfaga minima. Anke il-ħtieġa li kunem konverġenza fil-funzjonament tas soq li nintroduċu wkoll rabta mal-Fond Ewropew għall investimenti Strateġiċi. Dak għandu x'jaqsam mal-profista tal-ħiliet li natu iktar seta l skorpor tal-indikaturi soċjali anke il-kustjoni ta' social dumping u brain drain huma inklużi. U l-aħħar mhux l-inqas il-kustjoni tal-faqar fost it-tfal. Xat fadal xi jsir għandna narfu illi anka jekk il-miri tal-Ewropa 2020 huma parti dan il-kompromess, aħna nemnu bisħieħ illi dammuġ bizzejiet illi jiġu indirizzati permezz ta' miżuri mhux vinkolanti dammuġ mhux biżejjed illi dan il-miri nsemmuhom fil-premessi għandhom jiġu msemmija fil-linji gwida innifisom. U din hija pożizzjoni li aħna tassew nemnu fija. Hemm ukoll bidli oħra li jistgħu jsiru fil-kontenut fil-kliem. fil kontenut fil klim fil fil kliem u qed u ukoll kompromess fuq il-kwistjoni sensittiva tar-riforma tal-pensjonijiet. U li kunem hemm etata l-irtirar obbligatorja skont skont is-senija tal-ħajja. Aħna nħossu li għanna niffukaw fuq l-investiment soċjali u l-anzjanità attiva u anke nippruvaw inżidu r-rata ta' impjieg biex nindirizzaw problema ta' popolazzjoni qed tixjih. Għalhekk aħna għandna pożizzjoni pożittiva min-naħa tagħna u nħossu li nistgħu niksbu dokument pożittiv. And now it's time for Mr. Krasnodebski. L-Onorevoli fil-qosor, għan niprofa bl-Inglis. Naħseb li wasalna fi stadju avvanzat biex nħuq kompromess. Kolli najt illi. Apparti problemi ta' ċertu kliem, aħna bħala grupp nistgħu nappoġġaw dawn ħafna mill kompromess li ġew proposti mis-sinjura għagħajom gruppi oħra. Iva, hemm xi problemi żgħar għax aħna nkoll rridu nisħu il-lat liħor tal-problema, mhux bis-soċjali. Ma problema ta' tkabbir. U il-politika ta' tkabbir. Imma xorta waħda nishti e, nifra l-rapporter u infaħara tal-laqat enerġetiċi li kultant kienu jkunu daqsxejn strambi għaliex mhux dejjem faċli tinnegozja fuq kollox. Imma jien naħseb li ser nixxilek istib kompromess tajjeb anke mill-kollegi tal-gruppi l-oħra li ser jissieħbu f'dan il-kompromess. Grazzi. Grazzi għaw xaħat li jett jirrapprezenta il-kollega mill-grupp ta' għal-alde mela naddu għall-onorevoli Silikiotis. Grazzi tassew. Di Laura eh, Gian Jattin skrivi l-ġadis kien li Kristina Gazija. Nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol eċċellenti illi għamlet u r-relazzjoni eċċellenti li kellna magħha kien hemm ħidma li ta' frott tajjeb ħafna u l-gwe għadu ottimist biex eh, fil-possibilità li nilħu riżultati tajbin fir rigward ta' din il-kompromess. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar nistgħu noħorġu riżultati tajbin ħafna. Issa jiena se nirrepeti xi punti li fil-fema tagħna huma negattivi f'dak li qegħdin niddiskutu u Ovvjament aħna se niprofaw illi namlu kommenti tagħna dejjem b'mod kostruttiv, b'mod partikolari meta se niprofaw infasslu emendi ta' kompromess. Per eżempju, l-ewwel suġġett illi qed iħassibna din xi ħaġa li semmejta drabi oħra hija kwistjoni tal-edukazzjoni. Alina, din hija importanti ħafna. Aħna nemnu li l-kreattività u il-mod li wieħed jaħseb mod kritiku, l-innovazzjoni, fl-edukazzjoni ma jistawx e, isiru kapacità fin-negozju mill-età bikrija. Għallek aħna nixtiequ illi dan il-punt illi jitratta din il-kwistjoni u eh, jiġi revedut għaliex nemnu illi hawnhekk fir-rapport hemm żball il-kwestjoni ta' xogħol eh, dinjetuż u ħajja dinjetuża. Din hija iffissata fly low. dawn huma konċetti importanti ħafna u jiena skantajt u fil-fatt il-kolli nammetti li ma nissimx l-opinjoni ta' xuħut illi jixtiequ jeliminaw minn dan ir-rapport dawn l-espressjonijiet dan il-kunċett ta' ħajja dinjetuża u xogħol dinjetuż. Aħna nemnu illi huma importanti ferm. Meta aħna nitkellmu dwar dawn il-linji gwida għall-impjegi, aħna se nipprovaw nizguraw illi dawn il kunċetti jibqaw inklużi fit-test, mbagħad fl-aħħar net. Frabta mal-fiskalità. Aħna lesti illi niddiskutu it-test imma ma nixtiqux bebda mod illi ikun hemm pożizzjoni fuq il-kumpaniji eh, bbażata fuq l-ispej il-prezz tax xogħol biss. Dan jekk dawn se jħallsu il indiretti għalina u importanti illi il-pis jinqasam kif suppost bejn il-kumpaniji żgħar u kumpaniji akbar għaliex dawn il-mezzi il-sigurtà soċjali se, se tkun medda jew inkella jispiċċaw illi il-ħaddiema jkollhom iħalsu il-parti l-kbira tal-kontributi. Aħna naħsbu illi xorta waħda nistaw fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw b'test pożittiv u nirringrazzjaw lis-Sinjura Aġi għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna magħha. Adam Stanokka the Greens. Yes. Grazzi, issa l-onorevoli Zanokka fisem il-ħodor. Jina ma tantx jiena b'din il-proposta tal deċiżjoni tal kunsil fuq il-linji gwida. Inqas ambizzjuża minn dik tal-2010 u għalhekk kienet biċċa xogħol diffiċli għal relatriċi tagħna biex tagħmel dak kollu li tista' ħalli kollha linji gwida tajbin u jkolli ngħid li la tagħmel dan. Napprezza ħafna ix-xogħol tagħha. Anke, meta f'dak għandu x'asam mal-emendi. Aħna ressaqna 28 biss. Imma dan l-ammont kbir ta' emendi huwa r-riżultat ta' minħabba illi u minħabba illi it-tasra kommissjoni ma kienx wieħed tajjeb. Kellhom biss taqri ġenerali u mhux konkreti. Issa qed nagħmlu dak kollu li nistgħu anke matul ix-shadow meetings u permezz ta' dawn l-emendi. Qegħdin nippruvaw nimxu f'din id-direzzjoni. Per eżempju, l-referenza strategija Ewropa 2020. Il-semestru mhux biżejjed irridu nkunu nafu tassew xirridu nikisbu. Għanna proposta u koll fuq il-premessi biex nisħu illi dawn il-linji gwida huma mirati biex innaqsu l-inugwaljanzi u Itejbu il-benessir ta' ċittadini tagħna. Dan huwa l-għam prinċipali. U li il-partit ta' l-impjegi u l-parti ta' impjegi u strategija ta' edukazzjoni huma importanti ħafna. Jiddependu fuq xulxin u jisaxħu xulxin. Qed nitkellmu hawnhekk ukoll dwar linji gwida tal-politika tal-Istati membri. Importanti naraw x'sta tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Aħna rridu li nisħu wkoll illi l-Istati membri meta jaċċettaw il-politika ekonomika għandha tkun xi ħaġa ta' tikkonċerna lil kulħadd mod komuni. U l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa dawn l-isforzi billi toħroġ bi proposti li jintlaħqu l-anijiet fit-trattat anke li jkun hawn xogħol diċenti madwar l-Unjoni huwa importanti wkoll. Li din il-politika tal-Unjoni tiżgura eh, li dan l-għan ma jiġix affatwat minn leġiżlazzjoni oħra. Dan ukoll qed jiġi implementat eh, mill-emenda tagħna li tiddaħħal fil-kompromess. Għad fadal ħafna x'namlu u nittamaw li naslu għal test tajjeb permezz ta' ħidma u anke grazzi għal relatriċi tagħna. Nisab ċerta li dan nistgħu nilħu. Mela, peress li semmit il-Kummissjoni. Għaw xaħat mill-Kummissjoni li xtieq xi ħaġa? aħna ħadna nota tal-emendi kollha u tal-abbozz dan ir-rapport aħna evalwajnieh b'interess u se nkomplu nsegwu d-dibattitu f'dan l-istadju. Grazzi mela se nistgħu nkomplu x'għad insemmi illi l-adozzjoni ta' dan id-dokument fil-Komitat tal-impjegi se jkun f-16 ta' ġunju naddu issa għal punt numru 19 inizjattiva l-impjegi ekoloġiċi nisfruttaw il-potenzjal tal-ekonomija ekoloġika għal ħolqien tal-impjegi dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq l-amendi li ġew imres mir rapport ta' Jean Lambert li għannu 208 emendi. Nati il-mikrofonu l-rapporter Grazzi tassew, signora President. Inti semmejt il-numru ta' emendi li tras u dan il-rapport nittama illi dawn edin hemm għal raġuni differenti għal dak ta' rapport ta' qabel. L-emendi qed isiru biex nipprivaw nżidu ma' dak li kellna fil-rapport oriġinali. U naħseb illi ħafna minnhom huma pjuttost emendi kostruttivi u nistgħu naħdmu bihom. Mela, dan ir-rapport Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni li jissemmi dal-ħodu mill-Kommissarju Dombrovskis, dak li qed nippruvaw namlu hawnhekk huwa li nippruvaw insibu strateġija komuni u nipprovaw insibu politika koerenti biex nużaw potenzjal tal-ħolqien tax-xogħlijiet. Kemm fis-settur il-ġodda kif ukoll kif aħna niġġestjonaw il-bidla li qed issaħ setturi differenti anka jekk dawn ikunu iniċsu. Kif ser nindirizzaw din il-bidla? Ikolli ngħid li jiena t-prova nsib kalma adattata kont ftit diżappuntata mill-tweġiba tal-Kommissjoni fuq il-mistoqsija li għamilt jiena fuq dan kif jorbot ma l-istrateġija tal-impjegi tal-Kommissjoni. U xanda tkun l-ambizzjoni tagħna, mhux biex sempliċement naraw se jiġri. Il-kommenti kienu pjuttost pożittivi, għandna opinjonijiet anke mill-Kumitat tal-Ambjent u mill-Kumitat tan-Nisa li it-tnejn li huma għamlu punti interessanti ħafna uħut minnom huma l-istess. Irridu naraw kif ser indaħluhom fl-imkien dawn l-idejat li ġejjin minn dawn iż-żewġ kumitati. Palissa qed naħdmu wkoll fuq kompromess fejn nistgħu eh, niftemu pen iltqajna tqajna l-biraħ pereżempju, u bilna fuq uħut minnhom u se nagħmlu aktar laqat. Fil-vot ta' dolodu fuq l-ekonomija ċirkolari, dan ser jgħin anke fuq kustenijiet oħra minnhom aktar problematiċi. għaliex il-ħolqien għall-impjiegi e- ekoloġiċi jorbtu ma' l-kustinu tal-ekonomija ċirkolari. Għanna żewġ għaw tliet affarijiet fejn għandna opinjoni differenti u rridu għaw kif ħansibu soluzzjoni. Paragrafu 14 u wieħed minnom fejn qed inħarsu lejn l-rwol ta' l-inċentivi u x-problemi għanna unek sa' xaqsam l politika Il-kustjoni hija miri vinkolanti jista' jkun li nsibu soluzzjoni għal kompromess li mhux neċessarjament issemmi dawn imma nkunu nistgħu nivvutaw fuq numru ta' MND bħal mill-131 tal-gwe illi għandha referenzi partikolari għal ċertu miri biex aħna nkunu nistgħu nżommu l-idejat bażiċi u naraw x'nistgħu nagħmlu fuq dik il-kwistjoni partikolari mbagħad. Qasam ieħor fejn għandna opinjonijiet differenti, ħafna minnhom fuq paragrafu 16 li huwa dwar kif nistgħu nużaw direttiva ġdida dwar il-xiri, speċjalment mill-lat ekonomiku u soċjali. U jien nixtieq illi jew issa jew aktar qudiem kollna kummenti mill-kollegi fuq emenda 143 li ġejja mis-sur man li jitħares aktar lejn jekk din jiex il-possibilità ta' kif għanna nimxow l-qoddim, fl-opinjoni tiegħi iva, għu naraw kif nistgħu naqblu dwarha. Anke punti oħrajn li smajna minnaħa tal-Kumitat tal-Reġuni fuq emil fuq kif għandhom jiġċati ċertu affarijiet fid-direttiva dwar ix-xiri. Paragrafu 18 u, premessa F. Hawnhekk ukoll maħniex qed naqblu x'qed inħarsu lejn il kustjoni tal-trasferiment ta' taxxa. Ta mhux fuq ix-xogħol, din hija xi ħaġa li votajna fuqha fl-opinjoni dwar l-ekonomija ċirkolari. Il-proposta oriġinali kienet eh, tirreferi għal trasferiment ta' taxxa aktar lejn il-lat ambjentali. U li bieħt iżomm f'moħħu diffikultajiet li dan jista' joħloq. Wara rajna l-emendi mill-soċjalisti u mill-gwe rajna pariri u kol professjonali dwar li jgħidu li dan huwa dak li wassal li jagħti inċentivi għall-investiment. Għalhekk rridu naraw kif nistgħu nsibu stejm dwar dan il-punt. Osma oħra fejn rridu naqblu fuq kwistjonijiet ta' klim, fuq anke dak għandu xaqsam ma' missa tal-agenda, u anke dak raqluna il-Kumitat tan Nissa anke emenda 117 l rivoli kella illi din l-emenda fejn nitkellmu dwar tibdiliet fuq il posta tax-xogħol. Irdu nimxu l minn dan minn din id-dimensjoni settorjali. Għaliex hemm l-opportunitajiet għal aktar u gwaljanzi bejn is-sessi u biex intafu innaqsu id-differenza bejn il-pagi hemm ukoll emendi oħrajn utli fuq proposti partikolari dwar il-ħiliet u l-iżvilupp ta' dawn il-ħiliet. U dan nisaw naqduh mal-emenda numru 197, bat għandek 98, u 100 li jatuna sezzjoni li għandha xaqsam dwar il-ħiliet. Iridu nżommu f'moħħna din il- dan il-punt, nikkonsidraw dan il-possibilitajiet, irridu nħarsu l-tranzizjoni, nżguraw li kunem il-ħiliet disponibili, kunem l-inċentivi meħtieġa fis-seħsa biex il-negozji, speċjalment l smis u l-mikroentreprizi biex nkunu nistaw jatuna il-possibilitajiet meħtieġa ħalli noħolqu xalijiet kreattivi f'dan is-settur. U ġo titkellmu dwar xogħol każwali imma qed nippruvaw niżguraw li jkollna soluzzjoni li taħdem kemm soċjalment kif ukoll fuq livell ambjentali. Nixtieq nisma' wkoll il-kummenti tal-kollegi u biex inkomplu naħdmu fuq dan ir-rapport mod kostruttiv bħalma diġa għamilna. Grazzi. E Grazzi, naddi l-kelma lil shadow tal-EPP. l-Onorevoli Kluna. Grazzi, Signora President naħseb illi aktar mili emendi kienu sempliciment zidid biex intejbu il test eh, oriġinali tal-Kommissjoni. Jiena partikolarment xtaqt nressa emendi fuq il-distak jew jew lakuni li jeżistu fil-qasam tal-ħiliet. Naħseb hemmhekk irridu nifukaw biex inrawmu dawn il-ħiliet u l-ksib ta' kwalifiki. U anka biex um, il-sistemi Ewropej ta' klassifikazzjoni ta' ħiliet jintużaw sabiex jidentifikaw il-lakuni li jeżistu fil-qasam tal-ħiliet dan ukoll huwa settur importanti barra minn hekk iridu niffaċilitaw ukoll il-mobilità fiħdan l-Ewres. Nasab illi f'dan il-qasam hemm ċerta nuqqasijiet u hemm ċerta eh, postijiet eh, vakanti li jistaw jesistu li jistaw jimtlew u dan jista jirab rwol tajjeb dejjem bil-inżommu f'moħna l-ekonomija ekoloġika Barra minnek, palma bħalma qalet is-Sinjura Lampert, hemm possibilta kbira għal SMEs f'dan il-qasam tal-ekonomija ekoloġika, partikolarment fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, retrofitting tal-binjiet u anka kwistjonijiet marbuta mal reċiklaċ tal-iskart, eccetera. Dawn kollha huma opportunitajiet tal-SMEs għall-SMEs Naħseb dan huwa aspett importanti ħafna tar-rapport. Mbagħad rigward ċerta oqsma speċifiċi, per eżempju il-bidla minn tassazzjoni fuq il-ħaddima tassazzjoni ambientali, hemm għatem xiftit eżitazzjoni għaliex hemm bżonn li nkomplu nqisu l-effetti li dan ser ikollu fuq il-ħaddima bħiliet baxxi. Jiġifieri iva li jkun hemm ċaqli eh, eh, biex it-taxxa ma tibqax titpoġġa fuq il-ħaddim iżda forsi lanqas fuq l-ambjent, iridu nqisu setturi oħra. Irridu niżguraw ukoll li jkun hemm leġislazzjoni illi eh, mhux tkun aktar komplikata, iżda li tkun aħjar, mhux inżidu regolamentazzjoni, iżda li nagħmlu aħjar naħseb li diskussjoni miex waħda faċli u s-Sinjura Lampert għanda bieċa xogħol diffiċli ġifieri uh, jiena uh, nista' ngħidilha minn hawnhekk li lesta li nejna sabiex niffaċilitala xi ftit il-ħidma tagħha. Grazzi ħafna. Uh, issa l-Onorevoli Keller għall S&D. Pracowni mist. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, dan il-rapport jiffoka fuq il- xogħol marbut ma' l-ekonomija ekoloġika. Għawek qed nittrattaw mhux kwalsiasi tip ta' xogħol, iżda xogħol ta' ċerta kwalità. U dan għandu numru ta' implikazzjonijiet. Mela, ejja naraw xejn x'inhuma. Id-dialogu soċjali sfortunatament huwa kompletament nieqes minn fuq dan is-suġġett. Is-sitwazzjoni kull ma jmur qed issir aktar diffiċli għaliex trade unions huma dawk li aktar qed jopponu il-ħolqien ta' dan it-tip ta' xogħol. Jiena ħdimt ħafna mill-viċin ma' trade unions u għal tul ta' żmien u b'mod ġenerali il-trade unions ikunu dejjem kawti ħafna jekk mhux qar minn hekk fuq eh, il- uh, l-impjeg eh, eh, marbuta mal-ekonomija ekoloġika, dan sempliciment mhux għax huma kontra l-ambjent, issa għaliex jibżaw li jkun hemm telf ta' impjeg eh, ta' impjegi jibżaw li l-pagi, s-salari jkunu aktar baxxi u għalhekk dak u li bezzom. Għal-arbohar nisħab fuq l-importanza li l-impjegi jkunu impjegi ta' ċerta kwalità. Issa, Barra minn hekk l impiegi ekoloġiċi ġeneralment nassoċjawhom man-nisa dan irid jinbidel n nisa u r-ġil irid t-nejn impjegabbli u irid ikollhom l-istess uh, drittijiet. Rridu nqogħdu attenti. Rridu li n-nisa ikunu involuti, iżda fl-istess għot ma rridux li n-nisa ikunu involuti sempliċement għaliex dawn huma impjiegi li jkunu retribwiti Eh, b'mod baxx. Nissa issa ilhom wisq jaħdmu għal pagi baxxi, hemm bżonn appuntu kifet ta' impjiegi ta' kwalità u li jkunu retribwiti kif suppost. Issa, rigward il-tranzizzjoni mill taxxa fuq il-ħaddim għal taxxa fuq l-ambjent. Importanti li nifmu illi f'dawn il-każijiet dinja bħal tip ta' taxxa li hija projbita u din ser twassal għal inqas profitti. Ridu niżguraw illi il-fluss ta' l fluss ta' l fluss jizgura illi nħarsu drittiet ta' ċittadini tagħna eh, fil-kontest ta' din l-ekonomija ekoloġika. Jiġifieri aħna ma nixtuqx li din l-ekonomija ekoloġika tkun ekonomija tal-faqar jew li twassal għal-faqar. U rridu nqodu attenti għaliex dan l-ewwel li ser jaffettwa l-ewwel qabel kollox huwa lin-nisa. Naf poġġa ħafna lis sinjura Lambert u nilqa il-fatt li hija qed tinsisti fuq eh, il-miri vinkolanti. Dan huwa essenzjali. Eh, faċli tgħid irrid eh, insolvi rrit insalva lid-dinja eh, u kulħadd jagħmel li jrid. Le rrit ikun hemm ċerta aspetti vinkolanti. Grazzi ħafna lill-Honorable Keller, ma nafxie ikoll xi ħadd rappreżentant tal-Alde. Le, mela ngħaddu għal grupp ICR e illi lanqas mawħat biex jirrappreżentah. L-Honorable Boylan, għaw xaħat li ħajtkellem fis-sima. Jodin Sidrian από Bodin QNGL tillin. Λίμπ. Nishti nirringrazzja lil-rapporter u shadow rapporter u aħna nilqaw sodisfazzjon l-emendi ta' kompromess. Grazzi wkoll li Sinjura Lambert għaxol eccellenti eċċellenti li għamlet aħna naħsbu li huwa importanti ħafna li nżommu il referenzi għal għal postijiet tal-xol ekoloġiċi, dawn l-impiegi ekoloġiċi jridu jkunu dinjitużi u mħalsa tajjeb. Aħna kontra l-intenzjoni li għandhom xi gruppi oħrajn li jeliminaw dawn il-konċetti ta' xogħol dinjetus u ta' kwalità tajba. Bat l-emenda erba' fuq l-ekonomija l-ħadra aħna naħsbu li il-ħaddima u trade unions għandhom rwol kruċjali li għandu jolli l-kwalità tal-impiegi. Aħna irridu nibatu messaċ għawi permezz ta' dan il-rapport li il-ħaddima u trade unions għandhom jipparteċipaw fil-fazijiet kollha ta' dan il-proċess issa. Frapta mal-kwistjoni ta' taxxa ambientali. Aħna għanna dubji dwar il-proposta tal-Kommissjoni. Aħna maħna xej kontra l-ideja li dak li l-iktar inizzu jħalsu, imma dak li ħassibna huwa l-fatt li xoħut mill-taxxi li jinġabru fl-istati membri li eh, jissejħu taxxex ambientali mumiex se japplikaw lil dawk li l-aktar iniċsu imma se japplikaw għal konsumaturi b'mod ġenerali u dawk li huma l-iktar fuq livell eh, baxx tas-soċjetà. Din hija xi ħaġa li trid ċar fil-rapport. Mbagħad fuq il-ftejmiet kollettivi. Il-grupp tagħna jaħseb illi dawn il-collective agreements għandhom jinkludu u kol kriterji ambientali u soċjali dan huwa punt importanti li jista jagħmel id-differenza u li jista u kol wassal l gvernijiet tal-istati membri biex jikontribwixxu għal titjib fuq livell soċjali jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Lambert għax xogħol eċċellenti li qiegħda tagħmel. Grazzi Sinjura President. Thank you. Grazzi, issa naddi l-kelma l honorable Aġeja għall-EFTG. Grazzi ħafna, Signora President, jiena nishtiq sempliciment nejt illi aħna naqblu kompletament mal-proposta ta' uh, kompromess li għamlet il-Sinjura Jean Lambert diversi affarijiet li hija daħlet fil-kompromessi illi anka għalina huma importanti ħafna. Napprezzaw ukoll il-fatt li żiedet il-proposta għal bidla minna tagħna fejn konna qed nitolbu illi kunem il-ħolqin ta' ċentri ta' riċerka biex bekk nkunu nistaw eh, noħol u proġetti ġodda teknoloġiji ġodda, privatizi ġodda, dejjem brabta ma' di l-ekonomija ekoloġika. E, Kien hemm bżonn ta' dimensjoni transversali e, għal e, dawn il-kumpaniji ekoloġiċi biex bekk noħolqu xogħol u biex dan ix-xogħol e, ikun mhux biss ta' kwalità iżda wkoll ħares l-ambjent. Għaliex dan huwa meħtieġ jekk aħna ma niggarantixxux ċerta Eh, ħarsin għall-ambjent wieħed jista' joħloq kemm irid l-impjieg, iżda fl-aħħar mill-aħħar ser ikollna naffaċċaw eh, il-problemi ta' dinja imnitxa, imnitxa. Għalek aħna naqblu kompletament mal-kollega u waqs l-ewwel laqa ta' shadow propju dak tal biraħ lula, eh, darilna li mxejna ħafna. Eh, Għatana xi dubju rigward il-kwistjoni ta' taxxa. Eh, rridu nkunu koraġġużi u immexxu u naħdmu favur politika li hija waħda effiċjenti. Norbot ma dak li qed qabel illi jiġifieri inħoss illi hemm bżonn illi niżviluppaw ekonomija ekoloġika illi eh, tamel tajjeb għal ħarsin eh, l-ambjent. Rridu naqsu il-kostruzzjoni eċċessiva, l-bini eċċessiv. Dan spiss ikun ta' ħsara. Walek rridu eh, namlu minn kollox biex imbidlu il-mod kif natu xogħol li ċittadini tagħna iżda u wkoll l-istess postijiet tax-xogħol l-artijiet illi jirġaw jiġu eh, eh, jirġaw jidru eh, msaħħa biex ikunu jistgħu jerġgħu jiġu użati. F'perjodu ta' kriżi l-ekonomija ekoloġika tibqa' odda pozittiva biex u kif nistaw noħolqu aktar impjiegi. Forsi dan huwa l-unika setturi li tassew jista jizviluppa postijiet ġodda ta' xogħol u jkompli garantixxi li dawk li jeżistu jibqgħu jeżistu. Barra minn hekk iridu eh, nisħu fuq eh, l-ugwaljanza bej sessi u anka illi il-pagi għal żewġ sessi jkunu l-istess. Rridu namlu dialogu ma' trade unions, sabiex tassew nħarsu l-istess ħaddiema dawn huma kollha miżuri li huma assolutament meħtieġa u li għandna nappoġġawhom. Thank you. Uh, Grazzi lill-rapporter u l-shadows kollha. Il-votazzjoni fiħdan il-Komitat ser issir nar 16 ta' Ġunju u l-votazzjoni fil-plenarja ser issir fl-Ulju għal-2015 ovvjament. Issa naddu għal punt 20 fuq l-agenda tagħna, l-aħħar punt il-kumpaniji eh, ta' membru uniku responsabilta' limitata. Awek kienaw 245 emenda li ġew imresqa rigward dawn il-kumpaniji u dan huwa rapport li huwa responsabbli għalih il-Kumitat Juri. Il-Kumitat eh, għal uh, xogħol uh, ġi għal rigward uh, l-applikazzjoni ta' regola 54 ġi rifjutat mill-konferenza tal-presidenti. Però naddi l-kelma mill-ewwel lill-rapporter, l-Onorevoli Steinruck. Grazzi, Sinjura President. Naħseb nista' nitkellem fil-qosor. Propju il-ġimgħa li għaddiet kellna laqa ma' Shadow Rapporters biex nitkellmu dwar kif ser nitrattaw l-emendi li qed jiġu proposti. Ħafna minn dawn l-emendi mixin fl-istess direzzjoni. Aħna derilna illi hemm il-maġġoranza tal-membri li jixtiequ jirrifjutaw dan. U għalhekk ħassejna illi m'għandniex għalfejn nippruvaw naħdmu fuq kompromess għaliex id-direzzjoni ġenerali hija bżejed. bżejjed. Dan huwa sinjal u ukoll il-Kummissjoni jekk il-Kummissjoni għandha tressa proposta għandha tkun proposta li tqis diversi tħassib ta' diversi gruppi politiċi. Dan huwa sinjal li nixtieq nibatu mill eh, pala kumitat. Grazzi. Grazzi. Ma nafx jekk hawnx rapporter għal PPE. Iva, jina naqra nota ehm, fl-Onorevoli Kaza il-PPE dejjem ħadem favur l-SMEs u favur miżuri biex jifaċilitaw il-kummerċ. Din il-proposta ta' leġizlazzjoni mhux qed tagħmel um, il-fatt li il-leġizlazzjoni tagħmel il-kummerċ transkonfinali aktar faċli din hija xi ħaġa li nappoġġawha. Wieħed mitħassib huwa li din il-leġizlazzjoni tista tiffaċili tal-ek imsejħa letterbox companies. Hemm xi ftit tħassib rigward il-ħarsien tal-ħaddiema u r-responsabilità tagħna bħal kumitat għax-xogħol illi niżguraw li kull ħaddiem ikun imħares kif suppost. U dan jista' jkollu anka impatt fuq ċerta salvagwardji li jistgħu jkunu ta' għalhekk iridu nsaqsu li nafusna ċerta mistoqsijiet bħal jekk din il-proposta u xed tħares il-dritt ta' sussidjarjetà. Għalek aħna bħala PPE favur li nirrifjutaw din il-proposta. Grazzi. Issa l-Onorevoli Kratendebski. Ħan nitkellem bil-Ġermanis jekk tippermettuli L-idea b'mod ġenerali hija waħda pożittiva. Aħna appoġġajna il-mira ġenerali ta' din il-proposta, jiġifieri biex nagħmluha aktar faċli biex ikun ehm, biex l-SMEs ikunu jistaw eh, ikunu involuti f'kummerċ transkonfinali Jiena nħoss illi il-negozji polakki fir-reġun minn fejn jina ġej jħossu eh, differenza bejn il-kwartieri ġenerali u ċerta um, uh, gruppi affiljati maħom eh, ċerta uh, ferat ta' dawn il-kumpaniji. Uh, Sinċerament ma tantx nixtieq li Eh, nirrifjutawa din il-proposta, però nħoss li iva tista titjieb. Grazzi, ma nafx għaw xi rappreżentant għal grupp Alde? Le? Għaw xi ħadd li qed jirrappreżenta l-gwe? Le? Mela naddu il-kelma lil ħodor. l-Onorevoli Eġeja. Iva, jiena qed nisem fissem il-kollega tiegħi illi għandha l-istess tħassib bħal dak li għadhom kif eh, esprimew il-kellima li tkellmu li kienu ħajt li tkellmu issa. Jiena mhux ser ngħid xejn ġdid u ma nixtieqx intaqwa l-affarijiet bħalma qalet il-kollega li tkellmet fis-sem David Kaza wis nibżaw illi b'dan il-mod se nkunu qed niffavorixxu eh, xi mekkaniżmi li mhumiex eh, legali u eh, li mhumiex trasparenti biżżejjed. Għalhekk aħna bħalma qalet l-Onorevoli Steinruck nixtiequ li tiġi rifjutata din il-proposta. Grazzi. Grazzi, ma nafx jekk xaħat xi ħadd mill-tisem il-Kummissjoni li jixtieq intervjeni. Fidejk. Grazzi, Sinjura President. Naħseb illi kull ma nista' nagħmel huwa illi nieħu nota tal-pożizzjoni ċara tal-Kumitat. Iva, u aħna nistennew xnijat mill-laqa tal-Konsill, iżda mhux ser niddiskutu dwar dawk ix-xnijat hawnhekk f'din il-laqa. Tajjeb wisq, dak ifisser illi l-adozzjoni fiħdan il-Komitat għal xogħol ser tkun nhar 23 ta' Ġunju u l-adozzjoni fiħdan il-Kumitat Juri ser tkun nhar il-15 ta' Settembru tal-2015. Dan ifisser illi wasalna fl-aħħar tal-laqatana il-laqa li miss hija dik tal-15 u 16 ta' Ġunju u din hija dawn huma laqas li ser isiru fi Brussell. Grazzi lil kulħadd għad diskussjonijiet interessanti u rapporti li kellkom u e, il-ġimgħa tajjeb. Grazzi.